So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kollegi, mela, ähm, komplu. Nerġa. Niftaħ il-laqa mill-punt numru 12 nil-amana il-Sur Nikola Schmidt, il-Ministru tax-xogħol, ix tal impiegu tal-ekonomija soċjali u solidari. Jekk jiena il-titlu tiegħek qed tusaw nilqgħu magħna, Onorevoli Ministru l-Kumitat tagħna. Fil-Kumitat ma naf jekk nistawx nitkellmu fuq is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, għandna kemm rajna nies jiċċqalqu jiddendlu ma' siġġiet biex jieħdu ritratti, allura nqogħdu ftit attenti. Onorevoli Ministru, ħana qed nistanaw bil-ħerqa, dibattitu li sejkonna mija killu, interessati ħafna, nisimaw xtoffri l-Presidenza tal-Lussemburgu għal dawn is-sitxu li ġejjin. Ovvjament, il-kwistjoni ta' xogħol mhux dikjarat, imma suġġetti interessanti ħafna mill nista' nara jien. Nispera li fil-ħin li għanna dispozizjoni nkunu nistgħu nitlu fuq diskutu dawn l-aspetti kollha bħala proċedura hekk joġbok inti għamel l-istqarrija tiegħek tal-bidu mhux iktar minn 10 minuti ħantik tal-bidu u mbagħad namlu l-ewwel ramp ta' mistoqsijiet li l-mistoqsijiet tal-koordinaturi hekk niproċedu s-solt fil-kumitat. Umbat niftu kol id-dibattitu għal membri l-oħra, bekk ninvolvu l-ikbar numru ta' nis fid-diskussjoni. Mela, fidejk, sinjur. Iva, jina huwa gost u pjaċir għalija biex nitkellem eh, fuq l europa Soċjali. Għan nitkellem bil-Franċis, Aziz President, Signuri Deputati. L-Ewropa ħirġa skur mill waħda mill-iktar kriżijiet ekonomiċi finanzjarji li rat naħseb jien mill-1999 il-kriżi finanzjarja ta' dak iż-żmien. U din il-kriżi ekonomika u finanzjarja laqtet ħażin ħafna pajjiżi. F'ħafna pajjiżi din il-kriżi mbagħad ġabet il-kriżi soċjali. Illum dan qed narawh bin-numru qoli ta' qatt fl-Ewropa hemm iktar minn 10% ta' qatt 25 miljun ta' persuna edha fl-Unjoni Ewropea kollha, ġifiri 5 miljuni minnhom huma żgħażagħ. Nies bla xogħol. U għalhekk f'dan l-isfond il-dvjufijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea naraw li iċ-ċittadini tagħna m'għadhomx jistgħu jaqbdu art, ma jistgħux jifhmu il-proġett Ewropew. Speċjalment jgħidu li d-dimensjoni soċjali ta' dan il-proġett li wara kollox kienet parti integrali minn dan il-proġett. Kienet is-sisin ta' dan il-proġett mill-bidu net. Il-perspettiva soċjali minn dejjem kienet perspettiva qawwija u l-fatt li din qed tintilef dan il-proġett dan jirrappreżenta riskju u periklu għall-Ewropa kollha kemm hi. Għalhekk naħseb li hija ħaġa issa urġenti li nerġgħu lura din id-dimensjoni soċjali fil-bini ta' kif iridu aħna nibnu l-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna nieħdu kost nisimgħu l-aħbar ta' AAA soċjali li ħarġet ment il-Kummissjoni imma inkompli ngħid li jiena nista' nemmen imma biex nemmen irrid nara kien hemm xi appostlu jgħid il-kellim li qal hekk. U għalhekk issa rridu niddefinixxu x'inhu AAA soċjali, x'inhi d-dimensjoni soċjali li għandna bżonn, kif is-soċjali jista' jgħin fil-bini tal-Unjoni Ewropea. Mela, l-aspett soċjali fil-governanza, speċjalment il-governanza ekonomika tal-Ewropa, dan l-ewwel punt tiegħi fil-qosor għax għada għada stess il-Ministri tax-xogħol se niddiskutu dan is-suġġett l-aspett soċjali fil-governanza u r-rwol tal-Ministri tax-xogħol u tal-Affarijiet Soċjali f'din il-governanza. U rritnejt li fil-kariga tijaj ta' ministru issa ili sitt snin u <laughs> nista nejt kelmtejn anki fuq ir-rwol tal-EPSCO fil-governanza ekonomika eh, tal-Europa. Ovvjament aħna inna sa naħdmu anki fil-qafas fil qafas tal semestru Ewropew imma qed naraw li din qisu biss għal forma isna ma talniex fil-fond tax-xogħol li ridu nagħmlu. Aħna nixtiequ li meta nevokaw il-governanza soċjali ikun hemm metodu tax-xogħol, sistema ta' kif naħdmu biex niksbu verament rizultati fuq l-aspett soċjali. Dan huwa punt importanti ħafna jina nishtiqu kol ngħid li il rapport tal-ħames presidenti, naħseb ħamsem palissa, li u koll ġi prezentat <laughs> ma tantx jiena kuntent b'dak kollu l-aspett soċjali jissemma imma jissemma minn angolu partikolari ħafna. U kif se niddiskutu eh, mill-governanza tal-IRM, eh, eh, e il-kwistjonijiet tax-xogħol, il-prekarjetà, il-faqar, ix-xogħol fost iż-żgħażagħ. Dawn l-aspetti kollha kif se nikkonsidrawhom. Ħafna drabi qed naraw li l-kissuq tax-xogħol jiġi liberalizzat isu l-affarijiet isibu posthom. Imma Jina naħseb li rridu nagħtu importanza lil din il-perspettiva sabiex naraw kif nistgħu naġixxu biex dimensjoni soċjali eh, kunu nistgħu nsibu la rabta mal-governanza. Rajt il-bira rapport li tħejja minn dan il-Parlament, rapport verament tajjeb. Eh, signora Tyson, li issa hija l-Kummissarju tal-Affarijiet Soċjali, li i u kol et podġi eh, dawn il-mistoqsijiet u et toħroġ bi-rekomandazzjonijiet. Rapport eccellenti ta' Sinjura Tyson li ngħid dwar dimensjoni soċjali u l-governanza. It-tieni punt importanti li għandu x'aqsam mal-ewwel wieħed huwa dak tax-xogħol. Ovvjament aħna dejjem ninħamp u nitkellmu li l-posit tax-xogħol li noħol u jridu jkunu ta' kwalità <laughs> xogħol ta' kwalità eh, ma jiġix kif ġipu leħa millu malada. Eh, imma eh, meta nitkellem fuq il-mod ta', ta kif jista' jaħdem is-suq tax-xogħol jista' jaħdem aħjar, imma biex u iktar postijiet tax-xogħol huwa jibda bil-politika tajba makroekonomiku. Jekk aħna ma nimxux tajjeb fil-makroekonomika qatt ma nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol ġifiri il-xol fil-kuntest tal-makroekonomika u anki tal-budget, tal-politika strutturali, IVA. Dawn huma kollox affarijiet tajbin bir-riforma strutturali, dawn huma eh, fuq dawn li se naħdmu. Issa, kelmtejn fuq ix-xogħol ta' żgħażagħ u l-qatt fost iż-żgħażagħ. Mhux problema li sibna l-kaptu tagħha tafux għax issa jedu li ma zbaqa 5 miljoni imma 4.8 miljoni forsi irna xin għansibu 200.000 eh, posta xol imma 5 miljoni eh, zazuhu zazuha eh, edha u li ilom edha jina naħseb li din hija xi ħaġa li tista' pal bomba li tlesta biex tisplodi. Kif se nittrattaw din il-problema? fuq il-Youth Guarantee, ħdimna tajjeb, jiena ħdimt ħafna, allura mhux se ngħid kontrija, dejjem kont favorija, imma rridu morru li lien issa minn din il-garanzija. Aħna mhux se noħolqu iktar postijiet ta' xogħol bil-garanzija, aħna nistaw nejnu l żgħażagħ biex isibu xogħol grazzi għal din il-Youth Guarantee, imma llum wara kollox noħolqu postijiet ta' xogħol u mbagħad it-taħriġ li jorbot ma dan kollu għax għada pita għada eh, president għada se nitkellmu fuq il bejn il-ministru biex nikarantixxu dan kollu u eh, li lin mill-garanzija hemm bżonn ikonna politika ta' veru għazzaza biex verament isibu postijiet tax-xogħol il-transizjoni bejn il-bank tal-iskola u il- u l-dinja tax xogħol u koll rridu naħdmu iktar fuqa hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest il-programm u dak li ħejjiet il-Kummissjoni fuq il-programm ta' investiment u hemm ukoll l-emendi li ġew imresqa imresqa l-emendi tagħkom hemm ħafna punti speċjalment fuq l-investiment soċjali, investiment għat-taħriġ li il-parlament kien li introduċijom, ovvjament daw kon affarijiet tajbin. Nerġa' ngħid li għalina għet mill-akbar sfidi il-lum, huwa ovvjament l-investiment fir riċerka fil-iżvilupp, fl-infrastruttura, daw kollha għanna bżonnu għax għandna il-lakuni fl-investiment fl-Ewropa li verament rridu nsibdu l-kaptu tagħhom u ma nistax nifhem jien kif għanna likwidità tant tanqas bis nafux naqbdu nagħmlu mbagħad m'għandniex livell ta' investiment kif suppost kif inhu xira. Ovvjament l-investiment jimxi meta il-qafas makroekonomiku jkun qed jaħdem tajjeb meta dan ma jkunx tajjeb anki jekk għandek ħafna flus u ħafna likwidità mhux e, l-investimenti mhux se jisiru fejn hemm suppost biex joħolqu iktar ġit. Għalhekk Dan iġibni jattini punt li huwa għal-qalbna id-dinja tax-xogħol. Id-dinja tax-xogħol naħseb li huwa punt li ma tantx tajna kasu dan l-aħħar għax dan ukoll għaddej minn bidliet totali minn rivoluzzjoni il-kondizjien u marbuta ġifiri mal, eh, s-saxħa tal-bniedem. L-Europa kienet il-pioniera f'dan l-Ewropa soċjali li imbniet ukoll skont dawn il kondizjoniet is-sek għal protezzjoni tal-minorenni tal dawk li jaħdmu fl-industrija. Um, mhux bizzejiet ma nistgħux aħna ninsow din il-perspettiva. Aħna il-Kunsill qed nipproponu l konklużjonijiet importanti l fatt li rridu nkomplu ninaħdmu fuq il-kondizzjonijiet fuq il posta xol, xogħol is-sigurtà u anki il-saħħa fuq il posta xol. xogħol ovvjament dawn huma affarijiet importanti raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mal-bniedem mal-persuna, manki raġunijiet ekonomiċi Meta ngħidu li llum n-nies iridu jibqgħu jaħdmu għal iktar żmien, mhux sejjirna xilna inżommuhom fix-xogħol jekk eh, memx ma jkunx hemm kondizzjoni tajbin li jissalvagwardjaw il-ħajja tagħhom huwa investiment soċjali li ovvjament għandu il-benefiċċju għal bniedem imma l-benefiċċju wkoll ekonomiku. U il-Kunsil għan nixtiequ li jadotta konklużjonijiet hekk nittama fil-fatt ma nistax nitkellem minn qabel se jsir imma nispera li l-Kunsill jadotta konklużjonijiet fuq il-kondizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Punt ieħor li għalija importanti huwa li ovvjament id-dinja tax-xogħol li dejjem qed jinqaleb ta' taħt fuq rridu nsemmu id diġitali l-ekonomija diġitali u numerika. Jiena naħseb li sissa ma, ma, ma, ma realizzajnix kemm huma kbar il-bidliet li qed isiru u li se jkomplu jsiru b'ritmu maġġel. Per eżempju, 40% tal-postijiet tax-xogħol li għanna illum se jimbidlu kompletament, jew kell anki se jisfaxxaw fi xej. Id-dinja tax-xogħol qed tinbidel hemm mutation tagħha u dan bil-pass maġġel. U nerġa' nirrepetu ngħid li jien nissejli ministru għal sitt snin u qatt sissa ma id-diskutejna din il-perspettiva li verament taffettwa l-Europa palissa li se tkompli taffettwa il-settur tal-medicina, l-isptarijiet, l-industrija, se jkunu il-konsekwenzi fuq dawn id-setturi differenti dejjem il-perspettiva ta' dinja ta' xogħol. Kif se noħlu iktar postijiet ta' xogħol eh, jiena minix pessimist, anzi jien ottimist, imma ovvjament rritu konna linji ta' politika li jreġġu li huma tajbin li jagħmlu sens. Nixtieq li l-Parlament għalhekk ukoll ikun mitħla u eh, għal din il-konferenza bil-stakeholders kollha mill-dinja tal-industrija tal-konsumaturi, trade unions, il-ministri, deputati, se jkollna konferenza fil-Lussemburgu f'Novembru fuq dan. un analizzaw il-konsekwenzi fuq il-dinja tax-xogħol ta' din ir-rivoluzzjoni digitali ma nistawx biss nitkellmu fuq is-suq intern diġitali, ma nistawx ngħidu li ħaninvestu investu tant biljuni fl-infrastruttura, ovvjament huwa importanti, imma dak li huwa wkoll importanti huwa li aħna niffurmaw, ninħarġu in-nies li adapita da jridu jkunu responsabbli ta' dawn is-sistemi ġodda dawn il-metodi ġodda li se nipproduċu bihom dan hija l-isfida qudiemna. U l-Ewropa trid tkompli tiffoka fuq dawn it-tip ta' investimenti, fuq l-investiment fil-persuni u fuq il-kompetenzi tagħhom. U ovvjament l-ideja tal-istrateġija tal-Lisbona wara kollox li isna nsejnija tajni għal-ġemp u l-sfida tas-soċjetà tal-erf tal-kompetenzi. L-aħħar punt li jiena xtaqt insemmi mill-lider diġaddi l-ħin, imma l-ekonomija soċjali u solidari nishtiq insemmi issa. Jena nishtiq u l-presidenza tishtiq ta' ti impul ġdijt l-dit tip ta' ekonomija, għax aħna verament nemnu jiena ili kolli kontatti fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali, aħna minna laqaw kol eh, eh, maħħom u l-Italja, l-Spanja, l-ekonomija soċjali forsi mux li soluzzjoni kolla għal-problemi li għanna, għal-problemi tal-qati, ma tista tikkontribwixxi għal soluzzjoni wa settur dinamiku ħafna, ekonomija differenti, ekonomija qawwija meta nitkellmu fuq il kondizjoni tax-xogħol, postijiet tax-xogħol u għal t-ridu natu spinta ġdida għal dan is-settur Nirringrazzja lilkom il-Parlament tal-li intom introduċejtu din id-dimensjoni fil-pakket eh, tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna tal-li għamiltu daw. U nirringrazzja fil-konferenza li nixtieq organizzaw minn minn l tajna ta' fissas birgutu l-inizjattivi kollha li kien ħamix Michel Barnier li verament nixtiequ ngħidu kemm napprezzaw ix-xogħol tiegħu Ovvjament intom tkellimtu fuq il-żewġ trialogu, jina naħseb li nistgħu inkomplu u peress li jina kont preżenti meta nbeda trialogu jina nibqa' ottimista l-istess għal dak li għandu x'jaqsam ma' pjattaforma kontra ix-xogħol mhux dikjarat. Dawn huma id dossier li nixtiequ naħdmu fuqhom nistenna l-Kummissjoni li toħroġ inizjattivi oħra din wedditna u kol eh, inizjattiva dwar ix-xogħol li u anzi n-nies li m'għandhom xogħol ilhom mingħajr xogħol għal ħafna snin fuqhom ukoll irridu naħdmu għax iktar ma jibqgħu esklużi mill-dinja tax-xogħol inqas għandhom ċans li jsibu xogħol. U daw qed nitkellmu fuq persuni ta' ċertu età u anki għażgħażagħ niħseb. naħseb eh, pajjiżi pal Greċja u oħrajn fejn hemm ġenerazzjoni kważi mitlufa ġenerazzjoni li qatt se taħdem iktar għax eh, nies li ilhom qiegħda tliet snin, erba' snin u anki jekk nibqgħu ottimisti jekk l-ekonomija terġa' ssib saqajja, dawn in-nies dejjem se jkollhom ħafna problemi biex jibu xogħol. Din hija l-isfinta li rridu nerġgħu nagħtu għal xogħol fost iż-żgħażagħ U l-aħħar punt, jina naħseb li l-Europa tittara ftit bċertu vizjon. Ovvjament il-problemi li għanna f'pajl-pajizi tagħna u mal l-problemi mardu nħallsu ftit lej pajjiżi oħra meta fil-Magreb ikun hemm il-kriżi fejn iż-żgħażagħ tal-Magreb qatt ma jsibu xogħol, ġifri l-alternattiva jew li jmorru mat-terroristi jew inkella jimigraw ma naħsbux li għanna alternativa li nistaw naċċettaw di l-Europa, hemm bżonn naġixxu. Għax din mhux alternativa xej. Għalhekk għal raqa informalità tagħna jiena stedint tliet ministri tal-xogħol tal-Magreb biex naraw ftit kif nistgħu naħdmu magħhom anki it-taħriġ professjonali u ħafna drabi għandhom żgħażagħ li anki jekk ikunu rċevaw edukazzjoni, il-kompetenzi tagħhom ma jkunux jaqblu ma dak li qed jitlob il-dinja tax-xogħol. Dan din hija wkoll sfida u ma nistgħux nibqgħu ninjoraw dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi. Herr Grazie. tiegħek. Issa nati l-mikrofonu l-koordinaturi Sofleska u Danuta tal-PPE. Grazzi. President, fissem l-IPP jena nishtiq nilqak u nirringrazzjak tal-prezentazzjoni tal-, -prezentazzjoni tal politika soċjali tal-presidenza tal-Lussemburgu. L-dimensjoni soċjali importanti għal grupp tiegħi u għal daqstantina nilqa il-fatt li l-presidenza tal-Lussemburgu inkludita fost il-prioritajiet tagħha. <clears throat> Ir-rwol tal-EPSCO fil-governanza ekonomika ilna nistennuwa fil-kumitat tagħna. Aħna qed naraw li hemm ħafna noqqasijiet fis-suq tax-xogħol li emerġew fil-kriżi u flok ma ġew eliminati issaħħew. Meta nitkellmu fuq l-ekonomija b'saħħitha għandu ikollna f'moħħna eh, impigi stabbli kwalifiki tal-saħħa u tal-sikurezza li żvilupp dawn huma kollha importanti f'kwalunkwe suq ta' xogħol naqbel mal-Ministru li żgħażagħ għandu bżonn ta' aktar opportunitajiet biex isibu impiegi u mhux garanziji biss għax attwalment nistgħu nofru biss sistemi biex nimlew il-vojt. Il-Ministru għali li l-Parlamentu attiv ħafna biex intejjeb il-kondizjoni ta' biex jitejbu l-kondizjoni ta' suq ta' xogħol u mod partikolari fuq il-proposti fil-investimenti fil-kapital uman u fil- u soċjali nittama li taħt il-presidenza lussemburgiza il kunsill tal-Unjoni Ewropea isegwi dan l-eżempju u jaħdem iktar biex itejjeb suq tal-xogħol tkun ħaġa tajba kieku jkorna daqsxejn iktar ottimizmu fil-atmosfera ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Jutta Steinruck, SND. Ministri, grazzi ħafna. Jena kontenta ħafna mill-fatt li il-presidenza tal-Kunsil tixtieq titkellem fuq dan, dotta dan bħala priorità. Aħna smajna l-prezentazzjoni tiegħek u fiha punti konkreti li tuna tama kbira. Importanti ħafna li l-Europa jkollha agenda soċjali fil-policies kollha li riguardaw dimensjoni soċjali. Fil- tmim il-ġimma diskutejna fuq il-Greċa u rridu anki ninvolvu ċittadini mhux biss b'riformi strutturali ma anki b'riformi li javvantaġġaw il-persuni. Il-presidenza tal-Kunsill Lussemburgiza jista tista' tkun ta' suċċess biss jekk f'mument bħal dan diffiċli tal-Europa tati kontribuzzjoni għal politika soċjali għawija u koordinata li tiġi il-ġlida kontra il- għat għanda tkun priorità u anki kontra il għat fi żmien twil. Huwa importanti li jkun hemm protezzjoni soċjali wkoll u dan huwa importanti ħafna. Verament jiena nirringrazzjak li inti eh, eh, tkellimt fuq is-suġġett ta' sikurtà fuq ix-xogħol. Eh, ħafna drabi hemm raġunijiet bazati fuq il-kompetizzjoni illi fil-fat sejrin fil-direzzjoni zbaljata, jena għastant naqbel miħak. Anki kwestjoni ta' digitalizzazzjoni, miex kwestjoni biss ta' taħriġ, imma anki ta' forum ta' xogħol differenti. Anki f'dan il-każ qed naraw li hemm sfidi li rridu naffaċċaw malajr, anki jekk <coughs> naħsbu biss għal pakket tal-mobilità, eh, nistaw anki forsi nappoġġaw il-Komissjoni Ewropea biex eh, ikunu jistaw jaffaċaw il-problemi fil-post, fil-pajizi. Jekk il-presidenza jirrexxela tamil dan kollu, verament se jkollha suċċess u tista' torbot fuq is-suċċess tagħna. Għal ECR eh, e McIntyre. Grazzi President. U grazzi Ministru tal-prezentazzjoni li għamiltenna tal-Presidenza Lussemburgiza u dak li jintkom qed timmiraw eh, għalih. Jien naħseb li ikun xikun il-grupp politiku li inti tkun fih, inti taqbel illi aħna rridu namlu kull ma nistgħu biex innaqsu l-qat. U hemm differenzi fl-istati membri differenti u anki aħna eh, ma naqblux anki kif għanna niksbuhom il-miri tagħna, però aħna kollha għandna eh, xewqa li naraw Eh, zieda fil-impiegi u jien nilqa dak li inti għad fuq l-ekonomija digitali u l-opportunitajiet li iġib maħħa u inti għandek raġun ukoll tisħa fuq eh, l-izbal li hemm fil-korrispondenza tal-ħiliet għanna bżon ta' ċerti eh, impigi u mannix il-ħiliet biex nimluhom Il-qasam partikolari li jina nħosni involuta fih u dak tal- u l-agenda ta' regolamentazzjoni aħjar. Jina nilqa ħafna il-opinjonijiet tiegħek fuq ir-regolamentazzjoni aħjar fit-naqis tal-burokrazija fuq l-opportunitajiet bħala riżultat e, ta' tal-impigi ġodda fl-Europa. Fl-Europa Eh, jien naqbel ukoll fuq il-kwistjoni tal-saħħa u tas-sikurezza. Però jiena naħseb li jekk aħna naqsu il-komplessità tal-leġiżlazzjoni, nkunu nistgħu nżidu eh, il-compliance. Eh, ma jfissirx li irridu naqsu il-protezzjoni tal-ħaddima. U għal kontrarju importanti li aħna narfu l-impigi ġodda li qed jinħolqu jiġu mill-SMEs u ma daw illi għandhom diffikultà partikolari eh, biex jagħmlu burokrazija u intkom eh, jiena naħseb li inti żgur li inti eh, taf il-ħidma ta' Sur Timmermans li huwa l-Kummissarju għal-Regolamentazzjoni aħjar u kif huwa jisma' lil SMEs u, li fl-aħħar ikunu jistgħu jamlu l-ħidma tagħhom. Ħaġa oħra li naxtaqt insemmi ija, li aħna qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq il istituzjonali, istituzzjonali. Wieħed mill-aspetti li interessawni ħafna u għalli għanna namlu eh, naħdu iktar fuq l-evaluazzjoni tal-impatt u anki li namlu revizjoni tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni biex naraw u nizguraw li dak li aħna kena f'moħna mbagħad fil-fatt jiġi verament imwetta. Eh, u naraw li ma biċitu ma effettivi u jekk l-istennija ġieċ rispettata. Grazie. kien eh, suppost kellim ta' żewġ minuti, imma jekk nerġgħu naqbżu eh, se jkun diffikultajiet. Is-Sinjora Harkin għal-alde, Sub Ministru, inti tkellimt fuq id-dimensjoni soċjali, eh, restituzzjoni taħħa fil-istruttura tal-Unjoni Ewropea, jien kontenta ħafna fuq da. Imma għandi mistoqsija, jiena niftakar fil-mandat preċedenti kien hemm ħafna proposti mill-Kummissjoni, u mbagħad kien hemm yellow cards mill-stati membri differenti u bat fl-axar, e, e, e, għalunna li din ma' kwistjoni ta' sussidjarjetà. Jiena nishtiq nistaqsik illi inti taħseb illi tista tikseb appoċ fil kursill u fil-Kommissjoni għal dawn il-proposti tiegħek. Din hija l-ewwel mistoqsija li għandi u t-tieni mistoqsija anki tirreferi għal impigi deċenti imma tkellimt ukoll fuq riformi strutturali. U nixtieq tatina xiftit eżempi fuq it-tip ta' riformi inti tista' twettaq biex tati impigi deċenti E, e, illi l-garanzija se taħlo l-impjegi u għaveru, li statejn il dak li qed ifittxu xogħol u għaveru, u anki għal dak li qed jitħarġu, imma rridu naħolqu l-impjegi u f'dan il kontest għandek proposti fuq dak li għandu xaqsam ma l intraprenditorjarieta u anki dak li għalet Andrea <clears throat> fuq l-ambjent għal SMEs, eccetera, regoli, regolamenti, rridu nizguraw hemm fil-fatt impjegi disponibbli fil-Unjoni Ewropea u anke l-Istati Uniti jistgħu eh, eh, jgħinu u fl-aħħar id-dinja digitali. Eh, inti għat li jekk inħallu kollox fidejn is-suq il-suq jirsolvi kollox, imma dan huwa veru, ma kif nistgħu niżguraw li jkun hemm impigi deċenti. Mbagħad il-pakkett tal-mobilità din hija importanti <clears throat> soċjali u ekonomika, ma anki politika, xinija l-opinjoni tijak, xinija l-pozizjoni tijak, tixti tamil kommenti fuq da? Grazie. Per il-grupp GUE, Skiliotis. Grazie, President. Jena nishtiq nilqa il-Ministru Schmidt fil-Komitat, minnaħa tal-grupp tagħna. Jiena naf bl-esperjenza illi pajjiż żgħir siba diffiċli jilħaq kisbit kbar fil-presidenza <clears throat> tiegħu. Imma nawguralek, inti tkellimt fuq il-politika soċjali u l-politika tal-impjiegi. Imma Jiena naħseb illi ma nix mandux ikonna program limitat eh, irridu morru li lem eh, irridu e, natu iktar importanza li dawk il-policies il sejjejnuna neġildu kontra il-għatu jgarantixxu uh, eixien deċenti għal ħaddiema. Il-kompetitività hija ħafna drabi nużawa bħala slogan eh, reċentement imma waħeda ma tistax tilħaq il-miri, tista' twassal għal tnaqqis fil-salari u anki fil-miżuri eh, ta' sikurezza fost il- Eh, il-ħaddima u għan tista' ikolla influenza anki fuq l-assikurazzjoni, tista' twassal anki għal problemi fil-relazzjonijiet eh, ta' xogħol illi il-ħaddima eh, batew biex bnew fl-Ewropa. <clears throat> tista' twassal anki għal kondizjoniet ta' xogħol illi li twassal għal affarijiet li kellna fl-modi u twassal ukoll għal austerità eh, fl-istat soċjali, anki u noqqas fl-istat soċjali. Irridu anki nħarsu lejn l-indikaturi soċjali u koll. Aħna għadna ma rajniex bidliet prinċipali fil-policies Aħna rajna li l-indikaturi soċjali ma ġewx użati waqt il-kriżi minn ħafna stati membri. Ħarżu lejn dak li ġara f'dawn l-aħħar ġemat bl-ultimatum li ġi impost fuq eh, il-Greċa, ma di miex l-eccezzjoni għal-regola u jiena nittama verament li l-presidenza eh, lussemburgiza eh, twassal għal bidliet fil-politika tal-impiegi li twassal għal sikurezza u impigi u anki drittijiet tal-ħaddiema. rridu naraw salema punt il-presidenza se tiġieled biex dawn il-punti verament jiġu mwet fuq l-aġenda. Jġżewx minuti ftakru illi kulħadd għandu żewġ minuti. Jean Lambert, fissem il-ħodor. Grazzi, President, u grazzi il-Ministru anki tal-prezentazzjoni. E, naħseb li l-presidenza l-Lussemburgiza se jkollha rwol importanti ħafna biex tikkonvinċi ħafna nies fil-Unjoni Ewropea u fil-Parlament illi l-Ewropa Soċjali mhijiex mejta e, u qiegħda taħt e, fis-sistema ta' emerġenza. Jiena nixtieq inkun naf xi pjanijiet għandek biex taħdem ma' ministri oħrajn, forsi dawk tal-affarijiet ekonomiċi biex tkun tista' anki Eh, tamel pressjoni fuq il-valur tal-investimenti fil-dimensjoni soċjali u fil-fat inti kont titkellem fuq il-valur tas saħħa u tas sigurtà u kemm irid isir xogħol hemmhekk inti ħadd koopera ma' ministri oħrajn f'da forsi il-ministri tal-affarijiet eh, tas saħħa u tal-affarijiet ekonomiċi biex eh, din ma jarawiex bħala pisi ma jarawa din l-inizjativa bħala investimentu. Jena kontenta u kol nara li inti trissi titkellem fuq l-ekonomija digitali u trasformazzjoni li ħadġib maħħa. Aħna fil-plenarja tal-ġimma li għaddit tkellimna fuq setti u riħor li qed naraw bidla kbira fil-ekonomija ħadra, l-impigi ħodor fil-fat l-investimenti f'dak il-qasam iwaslu għal impigi u nafu li hemm bżonn ta' ħiliet f'dak is-settur. Xi pjanijiet għandek għal daqstant biex tiżgura illi dak flimkien mal-proposti mal tal-ekonomija ċirkolari timxi l qudiem U mill-grupp tagħna nixtieq ngħid fl-aħħar e, eh, nilqaw l-inizjattiva e, illi biex naħdmu mal-gvernijiet tal-Magreb tajjeb ħafna. Laura ġeja EFDD, grazzi President. Aħna nilqaw il-presidenza ġdida tal-Lussemburgu u nishtiqu namlu komment, inti Sur Schmidt, inti għati li ħirġa mill-krizi, imma mux vera, l-Europa bħalissa edha tafeċ fil-krizi u ma jernexi toħroġ u l-effetti soċjali u ma dejjem iktar ċari specialment meta wieħed is anki id-data 25 miljun ta' eh, nisa għat u 5 miljuni ta' zaza eh, dawn huma data evidenti nistgħu nitkellmu anki fuq data ta' faqar assolut eh, mart ġdid li jorqtu tfal fil-Greċa u iktar mill pajjiżi oħrajn nistgħu nitkellmu fuq malnutrizzjoni, rakitizmu u anki mart ieħor illi jina ħsibt illi kienu meqruda xifti seklu ilu u daw qed jiritornaw jirritornaw l-lum u dina huwa l-effett tal-kriżi li qegħdin fija. Jiena kontenta nitkellem fuq dimensjoni soċjali, minn qed titkellem fuq riformi strutturali, jiena nistax kif jista' jkun li wieħed jagħmel investimenti meta wieħed jitlob lill-istati li qatt m'għandhom jaqbżu il-limitu ta' 3% bejn id-deficit u l-GDP. Kif nistgħu nagħmluhom dawn l-investimenti jekk aħna ma nippermettulhomx anki li joħol u dejn, dejn illi tista' tkun opportunità u hija import huwa importanti li nkunu nistgħu nippermettu lill-azjendi, lill-kumpaniji li jagħmlu dejn, għax inkella ma nkunux nistgħu nirċevu dawn l-SMEs hekk ma nħallhomx jagħmlu investimenti, għed nitkellmu hawnhekk fuq investimenti pubbliċi, għax qatt ma nitkellmu fuqhom, nitkellmu fuq taħriċ, iva, ejja nħarġu żgħażagħ. U mbagħad wara x'se nagħmlu, kif se noħolqu l-impjegi, x'se bħala xogħol m'hemmx produzzjoni ta' eh, ta' prodotti Allora fejn hija l-impjiegi l-ġodda fis-soċjali, fil-imprenditorjat aħdar, irridu noħol uħ l-impjegi u fl-aħħar senala il-garanzija ta' zaza. Il-garanzija ta' zaza hija stabilizzatur temporaneu tal-krizi. Aħna ma nistawx nitkellmu fuqha bħala eh, il-miżura li ħassolvi l-problemi kollha, għax hekk aħna se nippruvaw in solvu l-problemi kollha ta' zaza bil-garanzija ta' zaza Eh, eh, aħna għedin il-bot mill nirsolvu l-problemi, Jow namlu eh, monitoraċ attent ta' kif il-proġetti qed jiġu implementati fl-istati membri jew nkella se nkunu verament il-bot ħafna minn kwalunkwe mira. Manki, ha, grazzi ħafna. Dominik Martan. Grazzi ħafna, onorevolu ministru, nil Awkmana, jina oġbitni l-introduzzjoni tijak, xinti et matriċ tgħid qed eh, li ma tix tagħmel affarijiet biex tagħmilhom inti trid veru li tħalli effett u inti u kol kwotajtinna kemm hawn nis qiegħda u orejtna ovvjament li l-Ewropa fallit. <laughs> Issa fuq is-seka fi Franza man, ma baqannax azzar u laqqas faham fi Franza. Id-dimensjoni soċjali dik li dejjem nisimgħu li noħol u xogħol u xogħol għażaża. Dej u soluzzjoni inti qed li jridu nsibuhom fir riforma strutturali u makroekonomika. Jiena naħseb li bil-kontra rridu nagħmlu ejja nħallu l-istati membri jagħmlu jiddeċidu l-affarijiet huma biex naraw l-affarijiet li jmorru għall-aħjar l-Europa ta' 27 pajis mux possibli. Um, nħallu il-pajizi jamlu umma jisna għedin iż iridu jgħidu l-gbar kif iridu jimxu. Il-kondizjoni ta' xol, il-saxħa u sigurta, l-istess intom ġifiri għedin tipruvaw d-bellu narro il ros bil-labra għawnek ek neħu il-flus amministrativi ridu jitħalsu, charges, morru aħjar, jekk neħu t-taxxi morru aħjar. L-ekonomija soċjali u solidari xini għalik? Ġifiri li rridu naraw kif mill-falliment tal-Europa nistaw nqumu fuq saqajna u intom minflok taraw xinuma il-kawzi il kawzi il-mondalizzazzjoni u l-immigrazzjoni, intom is-soluzzjonijiet għettejt eh, tgħid li eh, trid ta' itħarreġ iż-żgħażagħ tal-Magreb. Ma semmejtx il-Greċja trattat transatlantiku eh, inti dejjem u fuq l-istess affarijiet xej ġdid, xej ġdid taħdin is-sema tal-Ewropa Minna tiegħek, Onorevoli Ministru. Grazzi, Ministru. Memx għalfejn tisma kollox letteralment, tista tirrispondi għal eh, gruppi ta' suġġetti. Mela, ir-rwol ta' Lepsko jena li jett li irridu in saħħu ir-rwol ta' Lepsko dik li hija governanza ma nistgħux inħallu kunsill wieħed il-monopolju tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha. Hemm bżonn li jkun hemm kontrobilanċ biex din il-governanza nerġgħu nġibula ehm, dan l-ekwilibrju dan il-bilanċ biex xaqleb u koll lejn is-soċjali u nispera li matul il-presidenza tagħna Il-kuxjenza hemm qiegħda fil-fatt u hekk se naħdmu. Fuq il-risorsa il umana, il-kapital umani, uman, jina naħseb li dan eh, huwa l-offol ta' kollox u ma naħsibx li il-kumpanniji jiddeċidu dan waħidhom ma naqbilx miegħek meta meta tgħidu hekk fl-Europa nafu li jem miljoni ta' posti ta' xol battala u il-fat li jem ħafna nis edha, issu ma jistax jisib soluzzjonijiet jitwadu hemm bżonn linji ta' politika iktar direttivi biex inkunu organizzati aħjar. Iva, jiena naqbel mal-fatt li il-suq il tax xogħol tal-Ewropa rridu insaħħuħ anki dak nazzjonali u dak Ewropew. Jiena fil-ewwel sessjoni tat-triologu edna li biex aħna naraw li jaħdem aħjar il-suq tax xogħol fl-Ewropa dan ifisser li jkun hemm rispett tar-regoli għal dawk li huma pereżempju eh, sekondati il ħaddima sekondati hemm bżonn li direttiva tal-implementazzjoni tal-ħaddima eh, mibawta li kunu sekondati, hemm bżonn li eh, naċċettaw għax li il-Kommissjoni eh, mux mux qed tħalli li l-istati jagħmlu l-kontrolli u bekk ma jistgħux idaħluha fis seħ U fuq dawn il-ħaddiema eh, mibgħuta sekandati qed naraw eh, li s-sitwazzjoni tista' anki tkun tal biza skandaluża fil-fatt. Dan huwa l-aspett dwar il-mobilità tal-ħaddiema. Il-presidenza tagħna Ma naħsibx li nridu nidħlu fuq id-dossier eh, tal-mobilità għax dejjem hija tmana dan eh, fil-pjattaforma kontra eh, il-xogħol mhux dikjarat. Naħseb li l-Ewropa trid taħdem fuq il-ġlieda kontra id-dumping soċjali U peress li ħana edin nġildu kontra dumping soċjali, bekk nistaw nsaħħu il-perspettiva tal-mobilità tax-xogħol. Il-mobilità eh, eh, se tipporeka inpoġuha f'sitwazzjoni perikoluża jekk ma nieħdux sib id-dumping soċjali. Dawn iż-żewġ kunċetti huma marbuta ma' xulxin. Fuq dak li smajna minn il sinjura mhux qed nara jisima fil-fatt McIntyre Iva, il, il, eh, ovvjament il, eh, il-xol ta' zaza huwa importanti u jina Naqbel ma dak li jins mismatch, naqbel ma dak li għatinti fuq l-ekonomija digitali u fuq il-mismatch tal-ħiliet u rridu namlu xaħġa eh, u kol fil-kontest Ewropew għal-intramprenditorjat tajjeb u natu inċentivi biex isiru intraprendituri, mhux bogus self-employed, imma intraprendituri reali. Issa hemm programmi tajbili li ġew żviluppati mill-Bank tal-Investimenti Ewropew eh, li għatu finanzi għal u possibilitajiet għal zazah biex jibdew il-negozji tagħhom u rridu niżviluppaw. Meta jien ngħid il-garanzija ta' zazah hija tajba u għaveru, imma rridu morru lil hemm minn hemm, irridu inħeġġu il-ħolqien tal- eh, tal-impigi, kumpaniji ġodda, intraprizi ġodda, specialment bizzaza stess, li jistaw joħolqu l-impigi taħħom stess. Fuq regolamentazzjoni aħjar, jena mek daċxajn iktar kaut, Jena naħseb illi ma jistawx, ma nistawx najdu illi l-regolamentazzjoni aħjarija li qed nabolixxu regolamenti fil-soċjali, fl-ambjenti u fuq smoħrajn. Dawn ir-regolamenti fil-fat mumiex adattati għal dinja reali, għal ċirkostanzi reali, irridu nbidluħ uh, dan u naħseb illi għanna bżon u koll illi kollna su intern li jaħdem uh, eh, sow. Però biex namlu dan għanna bżon ta' ftit ta' regolamentazzjoni. Għax hekk m'għandniex regolamentazzjoni, għagħar se jkollna, se jkollna l-kompetizzjoni zleali. Għax is-social dumping huwa ħażin minna soċjali, però hija ħażin ukoll għaliex huwa stedina lejn il-kompetizzjoni zleali Jekk aħna għandna kumpanija li rispetta regoli e li standard soċjali u bat għandi kumpanija oħra e li dan ma tirrispettahomx dawn ir-regoli, allora dan hija kompetizzjoni mhux ġusta, zleali bejn żewġ kumpaniji u rridu niżguraw illi issu e intern ikun qed jaħdem kif suppost. Fuq l-evalwazzjoni tal-impatt, iva, veru, Eh, aħna fil-politika dejjem irridu namluhom dawn l-evalwazzjonijiet ta', ko ta impatti imma jena dak li għat l-Komitat Konstituzjonali dal-oddu l-evaluazzjoni tal-impatt ma nistax nużaw flok id-deċizjonijiet politiċi. Il-Komissjoni tittamilhom l-evaluazzjoni tal-impatt u dan għandu jisir fil-proċess leġislativ dejjem, però dan ma nistax nużaw flok id-deċizjoni ta'kom bħala Parlament jew deċizjonijiet tal-Kunsill. Dik hija irresponsabilità politika u din għandha tiġi rispettata. Il-impigi ħodor, Iva, jena naqbel perfettament ma dan, hemm bżonn inkomplu in nafsu fuqhom um daw aħna għandna sfida importanti, eh, l-sfida importanti li hija il-tibdil fil-klima u fl-istess ħin anke opportunità jekk aħna nagħtu risposti tajba lil eh, din is-sfida nistgħu nittrasformawha u eh, ssir opportunità fidejna. U bla dubju s-sussidjarjetà iva kienem yellow cards u red cards fuq eh, proposti speċjali eh, eh, li eh, kienu jirrigwardaw il-rapport Monti. Is hemm bżonn tiġi applikata is-sussidjarjetà anki fil-qasam eh, soċjali għax il-kompetenzi soċjali huma nazzjonali, però rridu niżguraw naraw fejn policies oħrajn jitħlu jindaħlu fil-qasam soċjali. Ma nistawx najdu hemm policy tal-budget kulħadd irid jirrispettar, ma se jkollha impatt anki fuq il-politika soċjali. Imma il-politika soċjali hija fidejkom. Indirettament wieħed qed jinterferixxi anki fil-qasam soċjali għax il-pajjiżi jridu jbidlu leġiżlazzjoni soċjali imħabba lim eh, limitazzjonijiet oħrajn politiċi. Irridu insibu bilanċ Eh, ġust. Se tkun ħaġa diffiċli li nikkonvinċu kulħadd li rridu ambjent soċjali aħjar u iktar u anki riformi għal protezzjoni soċjali. Imma jena minix fost dawk illi jaħsbu illi il-modell soċjali huwa antikwat. Jena dejjem nara dawn iċ-ċifri l-40% tal-ispiżi u 30% tal-popolazzjoni ma niftakarx il riżultat Le, għall-Ewropa din hija għawa kbira, il-modell soċjali hija qawwa mhijiex djufija tal-Ewropa. Għaliex issa għandna bżonn ta' soċjetajiet koerenti, unjoni koerenti, għaradon naħdmu għal dan, mhux soċjetajiet illi jinfirdu imma soċjetajiet li jiġu fl-imkien. U dan il-kit soċjali huwa assolutament fondamentali. Naqbel ċertament biex wieħed joħloq l impigja hemm bżonn li jkun hemm domanda u rridu nħarsu għal politika ekonomika u dan huwa ċar, indikaturi soċjali. Iva, huwa veru, illi aħna eh, introduċejn, introduċejn daw un ringrazja li Lazlo Andor fuq da, pero dawn issa sparew irridu nerġgħu npoġġu fuq l-aġenda. L-indikaturi soċjali huwa importanti, imma mhuwiex biżejjed. E, e, tittara x'namlu bihom għax huma data statistika dawk iridu jiġu użati biex ninfurzaw il-policies inkella ma jservu għal xejn. Naħseb L-scoreboard, mbagħad, l-istess ħaġa nistgħu ngħidu fuq l-scoreboard. Jiena ma rridx nitkellem fuq il-Greċja, imma nista' ngħid kelma. Il-qatt huwa inaċċettabbli il-tkabbir għandu jkun lan għax ma nistawx noħorġu mill-kriżi jekk il-Greċa u xi pajjiżi oħrajn affettwati ma jikbrux. Għal daqstant l-investimenti huma importanti u irridu nimbuttaw it kabir Dan huwa dak li għanna bżon u mhux approċċi oħrajn illi mhux se jwaslu għal ebda riżultat. Dankeschön, Herr Minister, damit steigen wir ein in die zweite Runde. Wir Grazzi ħafna. Sir Ministru, issa nistgħu nibdaw it-tieni round ta' kellima. Fil-fatt għandi 11 l-isem fuq il-lista ta' kellima tiegħi. U nfakarkom li għandkom żewġ minuti kull wieħed. Issa nala il-lista ta' kellema ħalli nżommu żgur mal-ħin, għad dispożizzjoni tagħna u għati u nagħti ċans lill ministru sabiex iwieġeb. Anne Sanda, Anne Giereke, hmm, hmm. eh, Mario eh, Maria Joao Rodriguez, Ula Tranes, eh, Georgi Pirinski und Maria Arena. Das sind die, die sich gemeldet hatten. Zwei Minuten. Mela, dik hija l-lista ta' ma għandkom żewġ minuti kull wieħed. Nibda mill-Onorevoli Moran Xarti. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna Ministru tal-li ġejt għawek sabiex tkellimna fuq il-prioritajiet tal-Presidenza Lussemburgiza. Jina fil-fat nishti eh, nitkellem dwar xi tħassib li għandi l-ewwel wieħed rigward il-rabta bejn l-edukazzjoni u x-xogħol, is-saħħa wkoll tal-ħaddiema fost l-oħrajn. Mela nibda. Iż-żgħażagħ bejn 25 u 30 sena infakrek, Sur Ministru, illi inti tkellimt fuq iż żgħażagħ tal bej il-15 u l-20 sena nfakrek pero illi hemm bejn e, e, illi hemm żgħażagħ li huma qiegħda anka bil-25 u 30 sena. Jiġifieri rridu inqisu iwa l-kwistjoni ta' nuqqas ta' ħiliet, iżda hemm il-problema tal-żgħażagħ illi huma gradwati u jew inkella spiċċaw il-għandhom lej levels fil jew xorta waħda ma jisibux xogħol. Irridu imbidlu Eh, mhux biss it-taħriġ u l-mod kif intuħ, iżda rridu naħsbu wkoll fuq il-kompetenzi għaliex il-ritmu ta' kemm naqbdu nerġa'w l-affarijiet ta' kem l-affarijiet jerġgħu morru tajjeb mhux biex ma' ritmu ta' kemm ikun qed niffurmaw nħarġu nis. Fil-fatt sal-2020 nistax fil-mija li taħilit baxxi mux ser jibqaw jeżistu. Jiġifieri ser jinħolqu xogħlijiet illi u mata li jitolbu kwalifiki olja. għolja. Issa, nitlobkom ukoll biex tajnuna niddefendu l-fondi ta' koesjoni soċjali għaliex jekk ma jek fil-parlament aħna ma għadnix nippruvaw inħarsu dawn dan il-Fond Soċjali Ewropew, eh, dan kien ħaj sparixxi u kien ħajkun parti mill-fond ta' koezjoni. Jiġifieri nisħa uh, Sur President sabiex tejna fuq dan. Issa, Sur President, Sur eh, Ministru, l-aħħar punt minn il-Presidenza tal-Lussemburgu ħadet ħadet fideja il-tmexxija eżattament wara li daħal il-pakket dwar il-direttiva għal prodotti tal-elettromagnetiċi. Attenti fuq dan l-aspett. Grazzi ħafna l-Onorevoli Roland. Grazzi, Sur Ministru, jiena eh, fil-fat neix fil-Belġu, walek neixu eżattament fejn il-Lussemburgu għaddew tnax il- fifat il-pajis tija kiset jimexxet għandu l presidenza fidej tnax il-darba. Għalek, importanti li nqisu l-prioritajiet. Irridu nqisu dik id-dimensjoni umana li trid terġa' tingħata spinta ġdida. Mbagħad il-pjan ta' impatt u investiment. X'besbek tagħmel għasa biex nerġgħu innidu din il-politika industrijali fl-Ewropa. U titkellim ukoll fuq l-azzar. Il-Lussemburgu jaf sew fuq din il-problema tal-azzar. Ser jirġa' jitniedi grupp għal politika tal-azzar. Umbat it-taħriġ iva taħriġ huwa importanti. L-Erasmus ukoll huwa importanti. U wieħed ma jistax Eh, jiżviluppa dan il-programm ta' eh, l-Erasmus mingħajr ma jqis il-kwistjoni tal-kwalifiki li jridu jiġu rikonoxxuti kullim kien imbagħad ehm, importanti illi illi naqsu eh, l-affarijiet, naqsu l-ispezis, dan mhux akkost ta' nuqqas ta' saħħa għal ħaddima tagħna u nuqqas ta' demokrazija. Issa, lekkim sejħa tlet għajiet għal rating soċjali. Mil-pjan professjonali il-dialogu jinsab fuq livell baxx iżejjed għalhekk irridu naraw x'namlu biex mhux biss ikollna momenti fejn isir dialogu soċjali, iżda le li dan id-dialogu soċjali iwassal għal riżultati konkreti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jongerius. Grazzi, Sur President, grazzi, uh, Ministru, jina kontenta ħafna bil-diversi eh, punti li inti għajjimt u jina wara din l-ewel sena fiħdan dan il-Parlament Ewropew qed nipprova nifhem kif dan il-AAA tant biex ti eh, bħala rating soċjali ser iseħ fil-verità. Jien kont ħafna bil-pjanijiet tiegħek però għandi xi mistoqsijiet għaliex nista' nifhem illi attwalment mhux qed tipprova tgħid wisq fuq il pakkett tal-mobilità tal-ħaddiema, però naħseb illi huwa importanti ħafna illi aħna waqt illi qed infasslu dan il-pakett ta' mobilità tal-ħaddiema, nibqgħu għajnejna, eh, nibqgħu konċentrati fuq il-kwalità tax-xogħol. Jiena ġeneralment ngħid illi il-mobilità tal-ħaddiema hija waħda mid-drittijiet stess tal-ħaddiema, iżda l-abbuż tal-ħaddiema mhuwiex wieħed minn dawn id-drittijiet tagħhom. U għalhekk u importanti illi nifmu illi ser indumu ħafna biex niprovaw narmu barra mittiqa biex nejdu hekk l bus tal-ħaddiema fil-waqt li nirrispettaw id-drittijiet tagħhom. Għalhekk jiena interessata nkun naf x'bessibek tagħmel fuq dawk iż-żewġ dossiers illi jinsabu fil-Kumitat Tran fuq il-dumping soċjali u fuq it-trasport ta' ta' triq u il-kondizjonijiet baxxi u uh, li jeżisti fis-settur tal-avjazzjoni għaliex se jiġi infassal mm, se jiġi infassal programm f'dan l-aspett u nixtieq nisma' aktar dwaru minn qabel. Grazzi. L-Onorevoli Funtulis. Grazzi, Sur President. Nil-ak eh, nilqas il-Ministru Schmidt fostna dan il-Komitat, għawak qed nipruvaw nsibu soluzzjonijiet għal problemi prinċipali tal-qat, il-qat ta' zaza, xogħlijiet ta' kwalità u anka eh, xogħol għal persuni b'disabilità fost aspetti oħrajn. Inti tassew taħseb illi l-Unjoni Ewropea qed toħroġ mill-kriżi huwa possibbli li jkollna Ewropa ta' demokrazija, ta' ekonomija soċjali u solidali. Pajjiżi il-Greċja kien fil-qalba net ta' din il-kriżi, kriżi bankarja illi għalija il greċja qed terfa' ħafna mill Tħala sprezz għares ħafna meta r-responsabilità hija parzjalment biss tal-Greċċja. Rajna wkoll memorandum milli kompla aggrava s-sitwazzjonijiet u anka deċiżjonijiet ħżiena li tieħdu mit-trojka illi qed ikomplu jiġu implementati u kull ma jmur qed nispiċċaw nidħlu fit-triq illi għal minna ma nistawx noħorġu. L-effetti fuq is-saħħa, fuq l-impjiegi, dawn u anka il-drittijiet kollha il-National Expo għal-ħaddiema qed jiġu kompletament mafġa. Jiġifieri qed naraw dan kollu seħ u dan kollu allura ejdu li x'għandu x'jaqsam u kif jorbot ma' din l-ekonomija soċjali u solidali. Kulħadd moħu fl-euro iżamux fiċ-ċittadini. Aħna ser nitkellmu kontra l ispalji li saru ser namlu u ser nisportaw sabiex nippoġġaw, nappoġġaw il-benessiri ta' ċittadini tagħna. Kellim li jmiss, grazzi ħafna sur President, Ministru, Sur Schmidt. Naħseb illi il-Presidenza Lussemburgiza qed eh, tamel l-almu tagħha. Eh, ħafna mid-dikjerazzjonijiet li intamilt kienu dikjerazzjonijiet importanti ħafna, wara huwa importanti li aħna nistabilixxu eh, il-pożizzjoni tagħna rigward dawn il-kwistjonijiet. L-ewwel qabel kollox, jiena naf blittra li intom u sitta oħra mill-kollegi tiegħek kitbu lill kummissarju Tyson fuq id-direttiva għal ħaddiema li kunu qed jaħdmu f'stat membru ieħor u nafu kolx qed jiġri fil-Kumitat Tran. Walek, nixtieq norbot ma dak li qal il-kollega u nsaqsi aktar fuq it-trasport tal-trasport um, tal- ta' triq. Ġiġa saqsewkom fuq it-trasport tal-avjazzjoni. U anka fuq il-proposta tal-nisa fuq il-bordijiet fejn qed nippruvaw naslu għal bilanċ ġust bejn in-nisa u l-irġil illi jkunem fil-kumpaniji li jinsabu mniżlin fil-borza. Fl-2013 il-Parlament Ewropew ta' pożizzjoni ċara dwar dan l-aspett. U fil-fatt hemm diversi opinjonijiet li ġew espressi dan il-Kunsill dwar dan t jixtiequ li sir jixtiequ li sir regolamentazzjoni fuq livell komunitarju oħrajn fuq livell nazzjonali. Issa, tista' tgħidilna jekk hux qed jintlaħaq eh, bil fil-Kunsilja u jekk hemmx possibilità li nimxu b'din il-kwistjoni iktar l qudiem Grazzi. L-Onorevoli Sander. jina nilqa bil-dimensjoni eh, l-għaliet natu taqsik importanza li dimensjoni soċjali. Issa jina ninsaf f'dan il-komitat emploa u Naħseb li inti fil-fat għajimt l-iktar kwistjonijiet importanti fil-prezentazzjoni tijak, kif nistaw natu definizjoni ta' dimensjoni soċjali, kif nistaw nil-qawa u kif b'mod ġenerali nistaw nġildu il-pjaga tal-qat. Fil-fatt hemm żewġ modi kif dan isir. Inti semmejt diversi possibilitajiet, però fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ punti illi naħseb li mhux qed jiġu trattati kif xiera mela l-ewwel dwar il-ħolqien ta' kumpaniji. Inti weġibt parzjalment lil kollega tiegħi, però l-mistoqsija li għandi f'moħħi hija kif nistgħu nqisu l-opinjonijiet tal-kumpaniji għaliex naħseb illi forsi ċerta persuni mhux qed jistabilixu l-kumpaniji tagħhom, mhux qed jġun nkoraġġuti jagħmlu dan. U naħseb illi nistgħu nagħmlu aħjar. Fil-fatt hemm diversi opportunitajiet, iżda mhux qed isir biżejjed dwar dan. It-tieni punt li jiena interessata fih u forsi anka inti interessat fih għaliex inti ġej mid-Lussemburgu huwa dwar ix-xogħol transkonfinali. Kif nistgħu nagħtu iktar impetus lil dan ix-xogħol hemm diversi setturi fejn fih hemm zbilanċ serju, per eżempju, pajjiżi fejn għas kbir pajjiżi oħra li jixtiequ aktar ħaddiba manwali. Jiġifieri dawn il din is-sitwazzjoni kif nistgħu nbidluha billi neliminaw l-ostakoli illi jeżistu. Grazzi. L-Onorevoli Agerika. Grazzi, Sur President. Sur President. Jina kuntat ħafna qed nitkellmu fuq din id-dimensjoni soċjali, però naħseb li hemm diversi riski fl-Ewropa. Riski għal tfal ta' tana stess, per eżempju il-kwalità fid-dinja tax-xogħol, il-kwalità u s-saħħa fil-post tax-xogħol. Hemm bżonn ta' strateġiji tal-familji illi jrid jappoġġhom il-President tal-Kummissjoni, Sur Jean-Claude Juncker, fil-fatu għatkellem fuq inizjattivi illi rridu nieħdu għal problemi li jeżistu marbuta mal-ambjent, u anka problemi marbuta mal-ċentri ta' assistenza, ma' kindergartens, ejja niftakru illi eh, dawn huma istituzzjoni li jeżistu u li jridu jgħidu lil ġenituri U jina nishtiq nitkellem ukoll fuq il- fuq il-pagi tal-ġenituri. Fil-fatt, design fil-mija tal-flus qed jintużaw għandhom jintużaw biex ikun hemm aktar sikurezza, aktar um, seħan tal-moħal dawn il-ġenituri. Jekk namlu dan, mhux biss ikun qed nipprovdu impjiegi, iżda kif ġiġa qed inserħu moħ il-ġenituri. Eh, Iġveri, eh, dan huwa importanti. Bat inti semmejt l-Spanja, naħseb Spanja tista' servi ta' eżempju tajjeb hawnhekk. Għaliex l-idea hija kif nistgħu noħolqu xogħlijiet aħjar li jaħdmu aktar favur il-familja, partikolarment meta it-tfal ma jibqawx daqshekk żgħar. Barra minn hekk jiena wkoll favur li napoġġaw kumpaniji mexxija mill-familja Eh, mekk rridu niprofdu aktar appoċ għalix dawn huma is-sinsa tad dar ta' ekonomija sustenibli. Grazzi ħafna, is-Sinjura Joao Rodriguez. Uh, Onorevoli Ministru, grazzi tal-li qiegħed maħna. Um, Jiena ma sorprendejtnix meta inti esponejt l-impentijak għad-dimensjoni soċjali tal-Ewropa l-mod kif tkellimt fuq dan is-suġġett. Et nara li hemm sfidi ġodda e, minn għandikom, għax hekk qed nistennew minn presidenza ġejja u inti għandek program verament li prometti. Jiena nixtieq nuża żewġ minuti li għandi d-dispożizzjoni biex nitkellem dwar um, sfida waħda mill-iktar l-iktar dbeżla bħalissa fl-Ewropa l-fatt li hemm divergenzi mhux biss ekonomiċi imma wkoll soċjali u għal mudell soċjali Ewropew huma ta' dannu għax veru jimminaħ. Għalhekk nishtin nkun naf jiena kif taħseb li tistgħu timpromovu proċess ta' konverġenza. Mhux wieħed li jkun ta' natura ekonomika u soċjali biss. Billi intom tqisu il-governanza eh, u s-semestru Ewropew u kif wieħed jista' juża dan id-dibattitu dwar tar-rapport tal-ħames presidenzi fuq li MU għal zona ta' euro li tkun iktar bilanċjata. Qed naraw li il-Kummissarju Tissen u kol tixtieq taħdem f'din id-direzzjoni kif għandek ispjegajt. Thank you, President, and uh, thank you uh, to the Lux. Kellim għal l-Onorevoli Tornish. Grazzi ħafna, Sur President, grazie Sur Ministru. Dan il-programm nasab li għandu punti b'saħħithom u tajbin ħafna fih, pero jiena xejn imħasba rigward li nitkellmu din id-dimensjoni soċjali għaliex hekk inkunu qed nitkellmu fuq uh, xi ħaġa illi rridu nqondu attenti fuqha għaliex ma rridux nidħlu fil-kompetenza tal-istati membri, rridu naraw eh, fejn u ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea u dak tal-istati eh, membri. Bħala Daniza jiena naqbel ma dak li qalet il sinjura Merkel illi l-Unjoni Ewropea ma tridx issir Unjoni Soċjali Umbat, rigward il-program ta' prioritajiet ta'kom, fih intom qed tisħu fuq il-fatt li l-Presidenza Lussemburgiża ser tejn lill-Kummissjoni sabiex terġa' tniedi id-dialogu soċjali. Naħseb li dan huwa punt utli u tant mixtieq, però fl-istess waqt il-Kummissjoni bħalma nafu l-koll u bħalma smajna għawek fedan dan il-Kumitat diversi drabi il-Kommissjoni tkellmet fuq eh, l-iskema skema ta' pagi minima. Dan eh, xi stati membri fil-fatt fejn għaddejjin sistemi ta' negozjar permezz tal-collective tal bargaining, propju f'dawn l-istati membri, Sur Ministru, kif bissibek tiżgura illi il-paga minima Ewropea ma tillimitax id-dialogu soċjali fl-Stati membri fejn għanna tradizzjoni tal-collective eh, bargaining. Grazzi ħafna l-Onorevoli Prinski. Grazie, Sur Ministru, l ewwel net norbot ma dak li qalet is-Sinjura Marja Ġwaw rigward is-CSRs. Inti bessibek tinkludi l-indikaturi soċjali bħala parti jew bħala kriterju ta' tfassil ta' politika fil-valutazzjoni ġenerali u fis-CSRs għax jekk le għandek raġun dawn huma sempliċement uh, referenza Jiġifieri, inti ser tiġġieled saper xierġa jkun hemm valutazzjoni ta' dak li hu template tal tal-istarriċ annwali għad kabir. It-tieni punt. L-istrateġija Ewropa 2020 fit-tieni nofs tas-sena l-Kummissjoni ser ikolla tagħmel eh, ser ikolla tippreżentana l-valutazzjoni tagħha u kif tafu sejbiet preliminari juru illi qed nitċaqalqu li lin minn dawn il-miri u dan jorbot mal-mistoqsija ta' Sinjura Xwaw, Marja Xwaw, kif nistaw nitġeronaw momentum għal strategi aktar koeziva. Għaw minni għal illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun Unjoni Soċjali, però nfakkarhom jerġgħu ħarsu lejn artiklu tlieta fejn li jgħid illi l-Unjoni Ewropea trid tiżviluppa politika ta' welfare soċjali. Jiġifieri t-tielet mistoqsija tiegħi torbot mal-dumping soċjali. Din hija dan huwa kunċett illi jista' jkun perikoluż u jista' jwassalna għal eh, għal problemi. Għalhekk nissuġġerixxi illi Nittrattaw din il-kwistjoni mhux biss billi ikun hemm ċerta regoli, iżda anka billi nippruvaw nsibu soluzzjoni għal din il-problema permezz ta' Ewropa iktar koeżiva. Grazzi ħafna l-Onorevoli Maria Arena, l-ħar kellima. Grazzi ħafna, grazzi tal-li edin maħna e ġifiri l-presidenzi nafu li ma jiddependi xejn minn kemm ikun kbir il-pajis imma mill-rida li pajis irid jaħdem u inti qed promettu. Is-suġġett ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u anki ta' dumping mela fuq l-ugwaljanza l-Horizon 2020 suppost ikonna 77% tax-xogħol għan-nisa u xtaqt inkun naf xinu ma l-prioritajiet għalik ta' e, xol li trittu għetta biex ikun hemm igwaljanza fid-dinja ta' xol bejn in-nisa u l-ġiel. d-direttiva maternità. Is-Sur Timmermans kien għalinna li din ħatiġi tiġi fir-rikast u sabiex il-dibattitu jerġa jimbeda fuq il-lif tal materita Il-lif u kol tal-missirijiet bżon ikun hemm bilanċ bejn il-rwol tal-ġenituri it nej u anki fil-prassi tajba ta' kif wieħed jibbilanċja l-ħajja professjonali u l-ħajja privata u kol per eżempju l-investiment soċjali u kif aħna eh, nsaħħu kol il-ħajja il tal-tfal. Fuq id-direttiva tal-ħadima mibawta ta dawk li huma sekondati, dan huwa eh, li għandha tkun dritt tal-ħaddiema issa issa qed tintuża biex tattakkom. Ta hemm bżonn li l-protezzjoni tal-ħaddiema, id-dritt tax-xogħol permezz ta' din il-mobilità, aħna niddefendu l-mobilità u mhux l-abbuż tagħhom, hemm bżonn li nerġgħu nimpoġġuha fuq il-mejdaw niddiskutuhom. Mekkanizma ta' kumpanniji li jkunu għazbis jeżistu li jabbużaw mill-ħaddiema sekondati u mibawta qed naraw li hemm ċertu abbuż u qegħdin naftit kif taħsibha fuq dan. Grazzi ħafna lil kellima kollha li jitkellmu li parteċipaw. Sir Ministru, ma tantx għandek ħafna ċans, xhur biex tagħmel timplementa l-programm kollu tiegħek. Però fidejk. Iva, eh, fil-fatt aħna ma nistgħux nagħmlu mirakli b'sitt xhur, però l-importanti huwa illi nistabilixxu ċerta eh, prioritajiet politiċi u importanti illi nerġaw impoġġu ċerta punti mill-ġdid fuq l-aġenda. Għal żmien twil ħafna issa l-aspetti soċjali twarbu u importanti li nerġaw nitfaw fil-qalba tad-dibattitu politiku dawn il- Jina nishti li nirrispondi dwar il-mistoqsijiet ta' zaza li għandhom bin 25 sa' 30 sena. Hemm diġa riflessjoni fuq dawn anki l-garanzija ta' Zaza kif nistaw ukoll naplikaw għal għalihom. Ġifirina naħseb li l letta ta' 25 eh, sena ma nix nżommu maħħa nejdulom il żazah li mandom xol issa laqtu l-25 sena ma nistawx neħdu xsibkom iktar. Għalm ħafna żazah li joħorġu minn eh, l-edukazzjoni ma xorta għandhom il-kwalifiki ma jisibu xol. Issa fuq it-taħriġ għal anki skont dak il-bżonijiet ta' dinja ta' xogħol, ovvjament iktar importanti mhux il-kwalifik, il-kwalifiki, il-diplomi, imma huma il-kompetenzi. F'ċertu pajjiżi hemm sistemi eh, tal-edukazzjoni, eh, jiena ministr tal-edukazzjoni, eh, imma naf kif taħdem is-sistema edukattiva f'pajjiżi għall-inqas imħabba l-kwistjonijiet ta' qatt. Il-kompetenzi huma verament eh, eh, is ta' kollox. U meta nitkellmu fuq riforma strutturali, għax ħadd saqsini x'infisser infisser bija. Araw eżempju ta' x'irrid hemm bżonn naħdmu fuq sistemi tal-edukazzjoni tagħna li ħafna minnhom mhux se ngħid kollha imma li mumiex fazi tajba jaqblu ma kif qed jiżvolġu il-bżonnijiet tad-dinja tax-xogħol. U mhux l-Ewropa li se tiddetta dan, l-Ewropa qegħden biex tgħin aħna pajjiżi li naħdmu flimkien u meta ngħid li se naħdmu mal-pajjiżi eh, viċini tal-nofsinhar tal-Ewropa b'dan irid dan irid infisser jien. Għandkom raġun tgħidu li il- il ta' xogħol li ma tantx jirrikjedu kwalifiki se jisparixxew, se eh, jispiċċaw, għandkom raġun tgħidu. Ovvjament naraw li ħafna sa taħ supposti kollhom aċċess għall edukazzjoni u eh, dak li jgħid l ECD li nuqqas ta' ogwaljanza toħloq il-problemi tas soċjetà ma mhux biss din tmur kontra it-kabbir għax inu ta' gwaljanza toħloq ostakoli għazzazax biex unki rikorru għall-edukazzjoni, prekarjetà, il-faqar u kol dawn affarijiet li jintirtu sowa l-izvantaġġi jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fuq il-fondi ta' koezjoni, Iva, jina naħseb li jissa għanna ftejim sal-2019 il-fond soċjali huwa għandu rwol ewlieni hemm bżonn li napplikaw ukoll mod intelligenti nimmirraw fejem bżon u ma nintilfux fi bjorokratizmu eżagerat. Fuq id-direttiva elettromagnetiċi. Irrid nara ftit ir-rapport ma tantx jien intis bħalissa ħan naħseb li l-font huwa importanti, imma din id-direttiva ġiet adottata u xek. Imma trid tiġi applikata qabel l-ewwel ta' Lulju 2016. Iġifieri Iġifiri, inti e- e- se tkun responsabli, iva jiena rrit nara li tiġi applikata f'pajjiżi jiena ma nistax. E- Jalkom tal-Komissjoni l-Qorti tal-Ġustizzja li tara li kull stat membru jinfurza, ġifiri għamel transpozizjoni u japplika. Iva, jiena naqbel miegħek li d-direttivi jridu jiġu wkoll implementati fuq il-politika industrijali jiena ministru, minix ministru tal-industrija Imma naf il kollega tal-Ministru tal-Ekonomija jagħti ħafna importanza anki l-industrija tal-azzar. Aħna f'pajjiżna għandna dan is-settur għadu kompetittiv fl-Ewropa imma memx xi settur li joħroġ minn dan li huwa kundannat, hemm biss it-teknoloġiji li mhumiex aġġornati u meta dan jiġri Ovvjament, il, dik il-professjoni tkun eh, eh, risqa eh, edha fisqaq. Dwar il-mobilita, hemm xi ħaġa li mettilkomx, xi ħadd semma l-Erasmus. Iva, għada stess se niddiskutu dan. Kien hemm proposta li ħarġet mill-Fondazzjoni Jacques Delors u se nerġgħu naħdmu fuqha. Għada stess se niddiskutija mal-kollegi fil-Kunsill fil-Lussemburgu l-Kunsill informali u proponi għal-Kommissjoni. Aħna il-Presidenta nistgħu nagħmlu ħafna idejat sbieħ imma irridu nitwalbu l kommissjoni li jumbat taħdem fuqa, naħseb fija dea tajba li nistaw naħdmu fuqa u Ovvjament fil-kuntest ta' taħriġ naħseb din is-sistema hija l-iktar waħda li taħdem. U kif insibuha deskripta fil-rapport tal-Fondazzjoni Delors, għanna bilanċ tajjeb bejn il-mobilità u il-perspettiva soċjali, għax hemm jibqa il-tibqa ir-rabqa, ġifiri, iż-żgħażagħ li jmorru jitalmu xi ħaġa f'pajjiż ieħor, jiġu nkoraġiti biex jirritornaw pajjiżhom għax is-soluzzjoni mhix qiegħda biex ngħidu l-żazax tal-Greċja pereżempju tal-Italja ngħidulhom morru tħarġu f'pajjiżi oħra fit-tramontana tal-Ewropa. Eh, eh, Mux jek se terġa timbena l-ekonomija tal-Greċja billi liħdu l-annis. Ġifri dan u aspet importanti fuq dialogu soċjali. Mux faċli għax kif ngħidu bl-Ingliż it takes two to tango, imma biex nerġaw nirristrutturaw anki fil-kuntest fil tas summit tripartite jina inkompli noħlom u ngħid ngħid li l-imsieħba soċjali jiddeċidu mal-lajr biex jihdu l-inizjativa fuq il-xol fost iż-żazax u nejdu għan investu f'dan il-qasam, għan uffru fuq il-żazax eh, apprenticeships kull imkien fl-Europa, xmeta nitkellmu fuq dan il-program li huwa propost mill-Fondazzjoni Deloħ, jaħdem biss jekk verament għandna msieħba. Minna nibsieħba mhux se jaħdmu. Fuq id-dumping soċjali, iva, hemm setturi differenti li huma ovvjament vulnerabbli dak tal-bini. Irridu naraw em, eh, kif jiġu applikati tajjeb, imma meta wieħed iqis il-bilanċ bejn il-moviment ħieles, il-fatt li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn in-nies eh, li jagħmlu l-istess xogħol pajjiżi differenti, fil-Bulgarija liex il-salarji huma inqas, per eżempju. Dejjem nejdu li x-xogħol isir l-istess, is-salarju għandu jkun l-istess, l-istess sigurtà, l-istess salarju. Fuq fil-qasam ta' trasport, l-avjazzjoni, il-Ministru li hu sibdan ta' trasport, u koll se jiddiskuti dan koll, naħseb li ġi u koll jiltaqa fil-parlament, aħna se naħdmu fuq dawn l-affarijiet flimkien. Issa fuq il-kompetenza, iva, l-għennet l-aspet soċjali huwa xi ħaġa nazzjonali, imma kif xi ħadd semma fit-trattat għandna xi ħaġa li hija l-qofol li tgħid li l-Unjoni hija bbażata fuq l-ekonomija soċjali tas-suq hemm il-perspettiva soċjali li hija s-sisien. L-affarijiet jimxu flimkien ma sax ngħidu s-suq u Ewropew u s-soċjali m'għandux jaqsam xejn. L-Ewropa tittieħu ħsieb dak kollu li huwa soċjali. Hemm ħafna affarijiet li jsiru fuq livell nazzjonali, imma nerġa' nirrepeti. Meta int għandek ta' politika tal-budget li ħafna drabi ikunu influenzati mid-deċiżjonijiet Ewropej, Ovvjament ir-riperkussjonijiet se jkunu fuq il-settur soċjali, fuq is-sistemi ta' protezzjoni soċjali, għalhekk inti ma tistax tinjora din il-perspettiva. U meta li li saqsuni x'ta nagħmlu b'indikanturi soċjali, mhux edinem hemm biex ngħidu kemm qed imorru għallar l-affarijiet, imma qegħdin hemm biex nagħmlu Eh, rekomendazzjonijiet nerġaw naħsbu fis-semestru um, Ewropew u daħlu l dimensjoni soċjali skont rekomendazzjonijiet fuq il-minimum wage. Jiena eh, mhux qed ngħid mhux qed naqbel xejn miegħek. Naħseb li l-problema mhux il-minimum wage jista' ċertu pajjiżi jkun problema serja mhux qed ngħid, imma jista' jagħti il-każ li isna sibna l-kaptu Imma jekk f'xi pajjiż is-salarju minimu jiġi negozjat bejn l-imsieħba soċjali u anki l-Kummissjoni issa qiegħda eh, f'din id-direzzjoni taħseb l-istess jekk is-salarji minimi jiġu negozjati bejn l-imsieħba, ħallhom negozjaw jekk dawn ikunu kuntenti u eh, kulħadd ikun kopert u dawn il għaliex l-Ewropa għandha tindaħal u tgħid li jrid ikun hemm liġi li fuq il-minimum wage. naħseb li meta il- nitkellmu fuq xi 60% jew 70% tal-suq eh, tax-xogħol hemmhekk iridu nidħlu, ġifieri eh, l-intervent tal-leġislatur, imma naħseb li fil-maġġoranza tal-każi rridu nħallu li l-imsieba soċjali jinnegozjaw eh, mal-awtoritajiet tal-pajjiż. Fuq l-istrateġija tal-2020 jena naħseb li veru rridu nirreveduha, ma nistgħux inkomplu nilludu ruħna li se nilħqu l-anijiet eh, il-kriżi eċnija l-ewwel net għalhekk rridu naraw ma dawn l-anijiet, tini rridu u koll naraw li għanna l-mezzi din id-darba biex verament ners u kem jista' jkun viċin ta' dawn l-għalijiet. Għandek raġun tgħid li hemm bżonn eh, strateġija ġdida ta' koeżjoni. Għax ovvjament dak li jinkwetana hija l-eterogenità tal-Unjoni Ewropea. Għax din qed issir iktar problema serja il-proġett Ewropew huwa wieħed ta' koerenza wara kollox fejn dawk id-dajfa jilħu dawk li huma qegħdin tajjeb u mhux għax dawk li qegħdin tajjeb jinżlu fil-livell din hija regola antika lila magħna tal-ekonomija issa. Dawk il-pajjiżi li qegħdin xi ftit lura u dawk li qegħdin li huma avvanzati jgħinu dawk li qegħdin lura. Naf li li l-Europa permezz tal-fondi ta' koezjoni din kienet idea verament tajba ta' Jacques Delors biex joħloq il-suq intern imma kien jaf li dak li eh, kienu se jkunu l-aħjar kienu dak li qegħdin diġa avvanzati waraw x'qed jiġri bil-euro, iż-żona tal-euro, ġifri s-solidarjetà rridu nitkellmu fuqha. L-aħħar punt fuq in-nisa. Iva l-Presidenza hija impenjata ħafna biex naraw li jkun hemm ugwaljanza, trattament xira u indaqs. Wara l-laqa informali se jkollna laqa oħra. Se nitkellmu dwar din ir-rata kif se nilħuwa? hija problema ekonomika, soċjali, ma hija problema tas-soċjetà. Emma nistawx naċċettaw li n-nisa jibqaw esklużi mid-dinja tax-xogħol ma nistawx naċċettaw li kollom kondizjonijiet mux tajbin il-salary il gap eh, l-Europa dejjem kienet il-pioniera għax fit trattat ta' Ruma kienem eh, diġa artiklu fuq il-gwaljanza ta' salarji. Eh, issa trattat ta' Ruma ilu maħna għadba għanna xnaqtfu xol li rridu namlu fuq livell globali. Inti tkellimt fuq ukoll l-importanza tal-familja. Iva, dan kollu, dan il-klim ma nix insibuhom fil-rapporti tal-Kommissjoni, qed nitkellmu fuq l-investimenti soċjali. L-investimenti soċjali eh, u ma zbieħ imma dan namluħ meta ikonna xiftit flus zejda. Le, dawn investimenti hemm bżonn isiru fil-perspettiva ta' koezjoni soċjali. L-investimenti soċjali hemm bżonn nerġgħu insemmuhom fuq il- il-ħaddima mibawta sekondati diġa tkellimt, jiena ma nistax nagħmel ix-xogħol tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni weditna l-pakkett tal-mobilità u saħa naraw kif fuq din il-problema ta' dumping fenomeni oħra kif se nmexxu wara l-proposti li nisimgħu. Iva, fuq il- Mm, xogħol li jisir minn ħaddiema li jkunu fil-pajjiżi viċini tagħna u li jidħlu joħorġu minn frontiera tagħna nafu li hemm problemi, diffikultajiet eh, meta xi ħadd ikun eh, ma jiflaħxu forsi jkun ħadem f'pajjiż ieħor. L-affarijiet għadhom mhumiex ċari. L-Ewropa qed jonqosha solvi f'din il-kwistjoni tal-mobilita u anki għal-ħaddiema stess. Grazzi. La, plus u mwa. Jina naħseb li fuq il-politika tal-familja, mod ġenerali ngħid li din irridu ninkoraġġewha, rridu naraw li min-naħa tal-budget ukoll ma inneħħux il-finanzi imma din wara kollox hija kompetenza tal-pajjiż kulħadd jiddefinixxiha kif jaqbel lilu. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru għal dik id-diskussjoni tant eh, imqanqla. Grazzi ħafna ta' diversi kontributi li għamlu il-kollegi. Dan id-dibattitu urina illi aħna qed nirrikonoxxu, napprezzaw il-pjanijiet tagħkom għas siċċur li ġejjin il-Kumitat Ampl jinsab eh, jappoġġakom, ser jappoġġakom u ma naħsibx lanqas li din hija l-aħħar darba li ser niltaqgħu. Barra minn hekk niltaqgħu għadha u hekk ukoll. Però naħseb illi anka f'nofs il-presidenza, jiġifier minn hawn tliet xhur oħra, ikunu kuntenti nerġgħu nilqgħu kawek fostna biex naraw uh, kif mixin l-affarijiet biex niskuraw li aħna involuti fil-proċess u għalek għal darboħra grazzi ħafna tal-li ġejt uh, il-għajt l-istadina l-lum. U nkomplu bid-diskussjoni għada. Forsi għada nejt iktar anka mill-jett l-lum u koll. So, Kollegen, Kollegen, äh, wie gesagt, äh, ich hatte heute... Tajjeb, wis, äh, kollegi. Mela, jiena ser ikolli eh, nattendi laqa informali tal-EPSCO ġewa eh, ġewwa Lussemburgu. Jiena mhux ser naqbatu nitlaq inkis inkis, eh, minn flok ser nħabbar li ser ikolli nitlaq kif għadni kif għamilt u nawgura lil kulħadd il-btajjel tas-sajf mill laqwa intom xintom, assistenti, uh, MEPs, uh, interpreti, eccetera, eccetera. Grazie ħafna. Okay, uh, we'll proceed with the... Tajab, inkomplu punt uh, numru 13 fuq l-agenda tagħna u dawn huma u dan il-punt huwa l-politiki dwar il-ħiliet għal ġdida kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ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 Signora President. Mela, biex nintroduċi dan il-rapport. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kollegi illi poġġew dan il-punt fuq l-aġenda. Punt li jorbot mal-titjib tal-sitwazzjoni u mal-ġlida kontra il-qatt il ta' zaza. Kif qal tajjeb il-President, Aħna diġa bdejna din id-diskussjoni fl-iskambju ta' femiet mal eh, li kellna ftitilu mal-Presidenza Lussemburgiża. Jiena tassew nittama illi eh, il-presidenza tal-Lussemburg jirnexxila tikseb riżultati eċċellenti. Il-livello li qatt ta' zazax hija teddida kbira għal ġejjieni soċjali tal-Ewropa. Jina nħoss illi jekk ikollna politika mirata kif suppost, u u wkoll lodot mixtieqa eh, u li hemm bżonn nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tagħna fir-rapport, fl-abbozz ta' rapport tiegħi jiena sħaqt fuq diversi kwistjonijiet li fl-opinjoni tiegħi huma importanti għal dik li hija effettività tal-politiki għal ħiliet taż-żgħażagħ. Il-kooperazzjoni, il-parteċipazzjoni u s-sħubija il huma aspetti ewlenin, irid tkun hemm iktar kooperazzjoni bej is-settur tal-edukazzjoni u n-negozji. Iż-żgħażagħ infushom iridu jkunu involuti, iridu jħossuhom involuti u l-istess il-gruppi illi jirrappreżentaw dawn il-żgħażagħ dwar l-intraprenditorija u l-SMEs. Dawn huma il-mexxejja prinċipali biex jiġġeneraw ix-xogħol u l-impjieg. U jippermettu illi iż-żgħażagħ ikollhom il-possibilità il għaliex le jistabilixxu jwaqfu l-kumpaniji tagħhom stess u jħeġġu u l-inħeġġu l-intraprenditorija anka fl-iskejjel hija importanti ħafna. Irridu inrawmu dan din il-ħila fiż żaħ tagħna. Jekk dan nagħmluh u nagħmluh tajjeb, iż żaħ jkun jistgħu jibdew il-karriera tagħhom u jagħtu huma direzzjoni li ġejjeni tagħhom barra minn hekk iridu ntejbu il-ħiliet u kemm persuna jirnexxila ssib xogħol. Jiena naħseb illi attwalment għat memx bizzejiet, mux għat isir użu bizzejiet tal-sistema parallela ta' edukazzjoni u l-esperienza fuq dinja ta' xogħol ta' kwalità olja kif ukoll il-gwida, l-pariri li nataw għall-asla tal-karriera jiena tassew nittama illi il-garanzija ta' zazah tipprovdi tipprovdi afas għal politika taż-żgħażagħ tajjeb. Issa dwar il-fatt li għanna nrawmu il-ħiliet fost iż żazax Waqt li fil-waqt li dan għandu jsir ma nix ninsew ehm, ċerta gruppi oħra, ehm, gruppi ta' età oħra għaliex il- ċentri tal-impjeg, tal impiegi eccetera, għandhom il resursi mixtieqa biex ikunu jistaw jieħdu approċ strateġiku għat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-pjanar tal-karriri. Prassi ta' reklutat riġidi minn negozji fil-verità joħonqu il-suq tax-xogħol Qasam ieħor importanti huwa dak tal-ugwaljanza li jiena u nixtieq nitkellem u nisħaq. Illi nappoġġaw gruppi sottos sottosviluppati bħal per eżempju familji li jinsabu fuq xifer tal-faqar u anka uh, familji ta' emigranti u familji ta' persuni b'disabilità. Dan dawn li semmejt għandu jkollhom aċċess għal gwida għal li gwida għal karriera kif ukoll għal suq tax-xogħol. Dan fl-interess tas-soċjetà kollha kemm hi. Punt ieħor iż-żgħażagħ illi jidħlu fid-dinja tax-xogħol issa lekk imsejħa il-Generation Y illi kibret fos mdawra ċirkondata mir revoluzzjoni teknoloġika. Il-ħiliet eh, tagħhom huma kompletament differenti minn ġenerazzjonijiet preċedenti. U dinja waħda mir raġunijiet għaliex il-potenzjal tal-Generation Y għadu maġiġ sfruttat jew użat kompletament. U għalhekk li aħna rridu ninvestu fi programmi li jagħmlu aktar faċli għal min u għal servizzi ta' tħaddim sabiex jarfu dawn il-ħiliet u jibnu fuqhom. Jina nkun gr grat ħafna jekk il-kollegi jagħmlu suġġerimenti tagħhom għaliex tassew nixtieq li dan ir-rapport jinkludi l-esperjenza ta' membri oħra u li jġibu magħhom il-valur miżjud tal-opinjoni tagħhom e kif qed nippruvaw niddefinixxu nsibu strateġija. E skadenza tressi tal-emendi hija 8 ta' Settembru. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Eh, Plura. Eh, Grazzi, onorevoli Pluras. U naddu mill-ewwel għal Shadow Rapporters. L-onorevoli Kumpula Natri għal SD. Grazzi ħafna, jiena ħan itkellem bil-Finlandis, jiġifieri ma naħsibx li ħafna minnkom jistgħu jismawni mingħajr l-interpretazzjoni. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil rapporter talli ippospona l-iskadenza ta' tressiq tal-emendi għat-8 ta' settembru kienet ser tkun ħasra kiku l-iskadenza baqat għax-xar tal-Ulju kif kienet qabel għaliex fil-Finlandja kulħadd ikun wieqaf għal btajjel tas-sajf fl-Ulju. Jiena tassew nixtieq nitkellem mal kollegi tiegħi ġew għall-Finlandja u nisma l-opinjoni tagħhom. Walek nirringrazzjakom tal-li posponejtu l-iskadenza. Eh, l-ispiegazzjoni li saret tar-rapport ikolli nammetti li aħjar mill-rapport nifsu għaliex meta jiena rajt dan it-test dan ir-rapport ma tantx ġobni bħal donna qed ngħidu li zaza illi m'għandhom l-ebda ħiliet. Eh, dik il-dikjarazzjoni jew l-istqarrija ta' spiegazzjoni tagħmilha biċ-ċar illi hemm 5 miljun żagħżugħ qed u żewġ miljun post vakanti tax-xogħol u nifhem illi raġuni tal-problema hija illi issa taħmandomx il-ħiliet it-tajba, il-ħiliet il-mixtieqa. Naħseb li rridu nitkellmu dwar dan. Wieħed mir-raġunijiet però għaliex issa taħmandhom xogħol hija minħabba reċessjoni ekonomika. Jina naħseb illi rridu niddiskutu ma Sur Schmidt tgħid il-kellima rigward kif nindirizzaw kwistjoni ta' zazah edha. Aħna naħsbu illi zazah jekk aħna ngħidu biss li zazah m'għandhomx il-ħiliet mixtieqa, allura nkunu qed ninjoraw dawk il-persuni kwalifikati, gradwati li xorta ma jisibu xogħol. U importanti ħafna li nifmu u narfu x'qed nistennew mid-dinja tax-xogħol rridu nifmu li huma dawk il-ħiliet li għandhom bżonn ikollhom iż-żasax għaliex aħna fil-verità rridu nħarġu l-iżasax tagħna biex mhux biss jagħmlu xogħol wieħed li ikollhom ukoll taħriġ bazz bizzet li jkunu jistgħu jaħdmu f'setturi differenti. Jiena ġem il finlandja u aħna nistgħu naraw saħan sitra elf persuna kuljum illi jew almenu elf persuna li f'ġurnata jitilfu x-xogħol uh, għaliex jiġu uh, mkeċċi għam xogħol minn kumpanji bħal Microsoft per eżempju, per eżempju, rridu naraw xnamlu b'dawn l-elf żagħżugħ. Irridu nifmu eżattament x'nistgħu nagħmlu aħna qabel ma nibdew nikkritikaw is-sasaħ. Naħseb illi r-rapporter għandu raġun illi għamel referenza għal gruppi illi jirrappreżentaw is-sasaħ u naħseb li għandu kol raġun jitkellem dwar il-persuni li għamlu reklutaċ u persuni li provdu parir illi huma fusom għandhom ikollhom il-ħiliet mixtieqa. Barra minn hekk naqbel miegħu dwar dak li qal rigward ċerta gruppi ta' zazax illi għalihom huwa aktar diffiċli illi jiksbu xogħol u illi jiġu integrati fid-dinja tax-xogħol. L-intraprenditorija, fl-opinjoni tiegħi, hija tajba mill ta' kif tista' tikseb xogħol għalik innifsek, iżda meta wara tiħares lej dan it-test, ma nistax nifhem kif xi ħadd jista' jitgħallem il-ħila tal-intraprenditorija jitalem kif imexxi jiġifieri ferba jew ħames snin. Importanti li narfu illi jekk tkun self-employed jew jekk tkun taħdem ma' xi kumpanija huwa importanti għandu jkun hemm il-ġenerazzjoni ta' xogħol f'kull settur għandna nalmu wkoll dan l-aspett, però fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, mill-kindergarten il-fuq. Hemm diversi modi fil-fatt kif nistgħu neliminaw id-distak li jeżisti bejn l-edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol. Ix-xogħol qed jagħmel il-skużawni il tislu qed jagħmel referenza għal ġlida kontra il-qat tas-sażaħ, però naħseb li għandna nsemmu wkoll l-imsieħba soċjali hawnhekk partikolarment meta wieħed jqis dak li qal ir-rapporter rigward il-garanzija taż-żgħażagħ u l-mod kif din il-garanzija tista' tintuża sabiex intejbu is-sitwazzjoni u ninkludu e, numru dejjem akbar ta' persuni ehm, ta' soċjetà. Grazzi ħafna u nkun qed nistenna bil-ħerqa għal din id-diskussjoni u anke l-kooperazzjoni mal-rapporter.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 D'accord, donc je vais essayer d'aller en français. Niprofa <laughs> nitkellem bil-Franċis. Ħanerġa' nibda bil-Franċis l net nixtieq nirringrazzja is-Sur Plewra għal-rapport tijaw, għal-rapport important. Ovvjament il-sujġet minnu fih huwa importanti jiena wkoll nixtieq nirringrazzjah għax toġobni ħafna il mota kif huwa e, e, prepara r-rapport, kif l-approċ liħa, għandi xi kummenti l għannet fuq l-użu tal-Generation Y. Ma nafx jekk it-terminoloġija kiex eżatta meta nitkellmu ġenerazzjoni tal-tmeninijiet, tal-disajnijiet, forsi ta' min jkompli rifletti ftit għadin din it-terminoloġija l-formulazzjoni. Nixtieq ukoll nsemmi t-tieni punt naħseb li hemm bżonn sujġet suġġett millat ta' Eh, kif aħna natu l-pariri li zazax ma l-ewwel fl-iskejjel biex jippreparawhom għal karriera futura. Jina naħseb peress li jina kont nieħu il-politika ta' edukazzjoni fil-Slovakkja. Għalija huwa importanti li nenfasizza il-kwalità il tal-allima kemm huwa importanti li jkollna allima tajbin u nerġaw nisħu fuq il-preparazzjoni tal allema Ħaġoħra li nixtieq jiena eh, nixbet l-attenzjoni għalija hija li nirrekmanda li l-istudenti meta jkunu qegħdin jistudjaw kunu jistgħu jibdlu l-istudju li jkunu għażlu l-suġġetti li jkunu għażlu. Għax dawn ovvjament jista' jagħti il-każ li jazlu suġġetti li ma jkunux edin imorru terfija ma jkunux verament eh, u jamlu xaħġa Nara Naraw li nippermettu daw. Kem fil-level sekondar kif ukoll fil-università, fil-Slovakkja għadda kemm għaddit liġi li ma tippermettix dan kollu. l ġara darba li l studenti kun għażel is-suġġetti ma jkunx jista' jibdel għal-futur tiegħu jibdel il-karriera l-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi għax nixtieq resaq xi emendi hija eh, dwar iż żazax b'diżabilità. Fuq dal-punt ukoll irridu naraw xinu ma kapaċi jagħmlu u mhux fejn huma imrazna, fejn il-kapaċitajiet tagħhom huma imrazna imħabba il-handicap tagħhom, id-diżabilità tagħhom dawn kienu t-tumenti tijem mal darboħra verament proset għal rapport li ħejjejt u naf li sejkonna. Xol diskussjoni interessanti bejnietna. Grazzi. Uh, thank you. Uh, Enrique Calvé Chambon from ALDE Group. The floor is yours. Muchas gracias, <clears throat> señora Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President. Titkellem l-Onorevoli eh, Calvé Chambon. Jena fil-fat nilqa u naqbel mal mal komplimenti li saru li l-onorevoli Plura għaliex huwa qed jisħaq b'mod eċċellenti fuq l-iktar aspetti importanti, jiena ma naħsibx li hemm iżejjed f'dan ir-rapport, anzi dak li hemm fih huwa tajjeb ħafna. U forsi però xi affarijiet anzi li huma niqsin jew inkella li mhux qed nidħlu biżejjed f'dettall fuq ċerta affarijiet. Għawek qed nitkellem fuq ċerta amendi ta' emendi eh, li jikkumplimentaw dak li hemm fil-rapport. Jina naħseb illi għanna nikkonsidraw illi meta nitkellmu fuq il-qad fost il żgħażagħ qed nitkellmu mhux biss fuq popolazzjoni li jazajra fl-età, però hemm tliet tipi ta' gruppi involuti. li għandhom jiġu konsidrati u dawn huma iż-żazax, l-istudenti żazax li ser ikunu l-ħaddiema tal-ġejjen u li jidħlu fid-dinja tas-suq. Rridu nevitaw li dawn ikunu qiegħda fil-ġejjeni tagħhom, u mbagħad hemm żazax li jaħdmu uħut minnom illi ma jahdmux u oħrajn illi jaħdmu. Kull grupp jixraqlu l-attenzjoni speċifika tagħna rrid insit u ukoll illi f'xi stati membri jew f'ċerta reġuni, partikolarment fil- ċentri kbar industrijali fil-pajjiżi ta' tramuntana, eccetera, jeżisti l-fenomenu ekkim sejjaħ nit dawk il-persuni illi uh, telqu l-iskola kmini illi forsi sabu xogħol mm, illi jitlob ftit kwalifiki u illi m'għandhomx il-ħiliet u l-kompetenza sabiex isibu xogħol ieħor. Bl-Ispanjol insejħulhom ni ni. U għalhekk dawn m'għandhomx faċilità li kollom aċċess għad-dinja tax-xogħol. Iġifiri hemm erba' gruppi li fuqhom rridu niffokaw u rridu namlu nfasslu kompetenzi speċifiċi. Il-grupp ta' il-grupp ta' studenti li tkellimna diversi drabu, drabi dwarhom. U li dwarhom irridu namlu studju dwar liema tipi ta' xogħlijiet huma l-iktar mitluba mid-dinja tax-xogħol u noħolqu b'xi tip ta' pont bejn id-dinja teorika u dik tal-prattika u tal-produzzjoni. Din eh, xaħġa ilna nitkelmu dwara, pero għabazi tal-esperienzi illi diġa kellna sessa, il-problema hija ta' nuqqas ta' efficienza. Irridu nkunu eżiġenti fil- eh, ma' kulħadd is-settur pubbliku inkluż u ma rridux nużaw ċerta kontratti temporanji illi eventualment ikunu mweda dawn l-studenti illi ser jiġu motija kontrat uh, eh, definit eh, u uh, għatma jseħ. It-tini punt, hemm dawk il-ħaddiema illi fil-każ ta' dawk il-ħaddiema li għandhom xogħol irridu inkomplu natuhom taħriġ. Però jeżistu kol oħrajn li jinsabu fid-dinja tax-xogħol illi m'għandhomx xogħol. Mela, f'dak il-kas jista' jkun li ma jkollhomx biżejjed ħiliet jew il-ħiliet li għandhom mhux biżejjed eh, mhumiex dawk li mixtieqa mixtieqa. Allura x'iridu nagħmlu? Rridu nikkumpensaw għal dan kollu. U dan jorbot ma lek imdejja taħriġ fuq il-posta xogħol on job training bl-Ingliż. Jiena tla nixtieq li r-rapporter jik jikkonċentra fuq suġġett li jiena trattajt fil-passat. Hija xi ħaġa krudili ħafna dik li qed tiġri ma, ma dawk il-persuni li jaqgħu taħt il-grupp Nit, dawk il-persuni li qed jitwarbu li anka mill-aspett uman qed ninsewhom u li mhux qed nagħtuhom biżejjed għodot eh, dwar kif Eh, biex jajnu li l-om infusom, għas bis ikun jafu li ma tip ta' taħriċ għandhom jirċivu dawn it-tip ta' persuni. Għalek, jina jina nħoss illi hemm bżonn illi natuhom xi tip ta' taħriġ anke jekk ikollhom 21 jew 22 sena, xorta waħda dawn huma persuni li jinsabu uh, mwerba mis-soċjetà għalhekk dan il-fond tar-reintegrazzjoni jrid jeżisti għal ċittadini tal-ġejjieni. U batem il-problema ta' dawk illi iva għandhom taħriġ, iżda il-posta xol ma jisibuħx. Per eżempju, għal xol ta' postman fil- fil-Spanja saħan sitra kien hemm avukati li applikaw għax-xogħol. Jiġifieri rridu inqisu iva dawn inqas ta' ħiliet jew il-ħiliet li mhux qed jaqblu iżda rridu ma ninsewx ukoll l-aspett lingwistiku. Grazzi ħafna. Rappreżentant għal Iva, Jina fil-fatt nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter għal-rapport tijaw, nasab li għam diversi elementi pozitivi, inklus il-bżon ta' sħubija bejn servizzi ta' edukazzjoni u eh, dinja ta' xol, il-bżon ta' aktar kooperazzjoni u l-bżon li rridu nifokaw fuq it-taħriġ fid-dinja ta' xol u sħubijiet ta' kwalità Madan kollu jiena nħoss li dan ir-rapporter qed jenfasizza żejjed fuq ir-rwol li jista' jkollu garanzija taż zaza biex naqqas il qat fost iż-żaza. Iva, dan huwa importanti għandu rwol dan il-Youth Guarantee, però hemm miljuni ta' żazax madwar l-Unjoni Ewropea u l-verità hija illi aħna rridu nistimolaw l-ekonomija u niprofdu it-taħriġ u l-ħiliet għal aktar impjegabilità. Barra minn hekk hemm ukoll xi lezzjonijiet pożittivi li nistgħu nitalmu sabiex innaqsu il-qaf fost iż-żgħażagħ u li qed nitalmuhom mill-analiżi tal-politiki li jintużaw fid-Danimarka dawn it-tip ta' lezzjonijiet jisqu fuq l-importanza li jkun hemm safety net ehm, u politika ta' ta' welfare u illi niprofdu edukazzjoni vokazzjonali fil-tini fazi tal-edukazzjoni sekondarja. Barra minn hekk dan ir-rapport jippermettilna li nanalizzaw l-impatt li qed ikollu l-Youth Guarantee l-Garanzija tas-Sansaħ fuq il-ħiliet. Fl-Irlanda, per eżempju, għanna situazzjoni li ma nistawx nispiegawa fejn issa il-gvern qed eh, jgħid lil lil li biex tattendja l skema ta' apprentista titħallas 14.000 euro minn qabel bil-qudiem. Jiġifieri dinja ġaġa assurda. Barra minn hekk dan jixekkel u jwaqqaf u jiskoraġġixxi ċerta persuni milli jibdew dawn l-skemi ta' apprentistat minkejja l fatilija 21 fil-mija ta' zazattana li huma qiegħda. Jiġifieri rridu naraw kif kif namlu sabiex nużaw b'mod tajjeb dan il sitta miljuni ehm, disponibbli għalina biex niġġildu dan il-qas. Barra minn hekk din l-inizjattiva tiżgura illi iż-żgħażagħ ikollhom aċċess għal taħriġ u li ma jkunx ehm, persuni li tħallew fil-imwarba. Jina ser kun qed nistenna bil-ħerqa li naħdem ma' rapporter u ser u kol xie emendi. Grazzi. Għalli the Greens. tal-ħodor. To thank the rapporteur for um, this report where I think. Grazie. Hemm ħafna affarijiet li fil rapport Per eżempju, il-rikonoximent, illi jiġi illi narfu diskriminazzjoni. Eh, kien hemm nitkellem fuq il-sitwazzjoni fl-istati membri. Per eżempju, jekk inti f'Londra minn grupp etniku ta' minoranza eh, inti se tirċevi xi 18% inqas bħala salarju mqabbel ma' persuna bajda. U anki il-problema tal-persuni b'disabilità rridu nsibu rimedi mhux biss nitkellmu fuq x'diffikultajiet hemm, irridu anki niproponu soluzzjonijiet. bat hemm u wkoll illi ma tantx tu importanza u semma l-Ministru tal-Lussemburgu il-kwistjoni ta' soft skills. Aħna soltu nikkonċentraw fuq il-ċertifikati, pero ma nifukawx fuq il-ħiliet li hemm bżonn fil-post ta' xolf dak il-moment. ċoħe il-possibilità li weħe, il-ħila li wieħed jaħdem b'mod kreativ mm, dawn ħiliet li m'għandhomx jiġu traskurati. Il-kwalità il evaluativa ta' ħiliet u m'għandhomx ċertifikat fuqha U anki meta nitkellmu fuq il-rapport tal-Green Jobs li għamilna l-ġimgħa li għaddit hemm ħiliet eh, ġeneriċi u mbagħad hemm dawk speċifiċi. <sighs> U fuq kif isir anki l-antiċipazzjoni tal-ħiliet. Rajna anki illi hemm il- il-taħriġ għal-ħila eh, ħafna drabi kollom il-karta eh, biex jiċċertifikaw dak li jafu jamlu, per mbagħad ma jafux jagħmluh dak. Il-kooperazzjoni bejn il mini ħaddem u s-settur tal-edukazzjoni u anki l-insieħba soċjali għandhom rol importanti, jina nilqa l-enfasi illi wieħed għandu jirċevi esperjenza. Ħafna minna intqajna mażaza illi għandhom il-ħiliet però m'għandhomx xumbat esperjenza. Illi għandha għasek importanti u neċessarja. Dik is-sezzjoni fir-rapporti hija tajba ħafna, forsi nistgħu nikkoreġuha ftit, però irridu anki narfu fuq il-kwistjonijiet tal-investimenti fi żmien ta' zaza, ta' fi żmien bikrijin. Meta wieħed ta' 16-18 sena ikollu eh, bidu ħażin fil-ħajja, eh, allora jitlef mbagħad anki l-ħiliet soċjali. anki l-investiment fit-tfal għandu ikun punt importanti. Umbat punt iħor ħari, ekk rridu nitkellmu anki fuq l-imprenditorija, rridu nizguraw li l-taħriġ għandu jinkludi wkoll xi ħaġa fuq id-drittijiet tax-xogħol biex bekk inkunu żguri li qed nifmu xi fisser li wieħed jimpjega persuna fil-kumpanija fil, fil, fil tiegħu Grazzi, Laura Aġea tal-AFTD. Jina u kolli naħat mal biex nir-ingrazzja għal xogħol eccellenti li sar minnaħat tal-kollega. U bla dubju se jkonna ċans nikoperaw miaw. Jena s-nama xie kommenti li nħos li ma importanti ħafna meta kenmu fuq ħiliet u għal dastanti r-wol tal- taħriċ u tal-edukazzjoni biex noħol u zazah li jafu xiridu jamlu meta jikbru eh, fuq il-futur taħħom stess, jina naħseb illi billi natu garanzija ta' edukazzjoni ta' kwalità u blaħlas mizzaza minn dukunu tfal hija importanti biex bekk ikunu jistaw jitħarġu u jilħu il-ħiliet li hemm bżonn eh, biex bħala adulti mbagħad ikun jistgħu jilħu eh, dak li jixtiequ. Jiena nagħmel referenza għas sitwazzjoni f'pajjiżi il-modell ta' edukazzjoni bħalissa qegħdin inħottuh. Aħna nixtiequ nitkellmu fuq modell mm, illi bħalissa hemm il-għallim fiċ-ċentru eh, u rridu naslu għal tifel, għal student fil ċentru tal-istruttura. u sfortunatament il-politika nazjonali edin iħottu il-dritt għall-edukazzjoni u għedin eħu anki il-drittijiet mux biss tal-allima ma anki ta' min jirċevi eh, l-edukazzjoni. Ridu naraw natu attenzjoni fuq kif dawn il-sistemi jistaw jikontribwixu għal taħriċ eh, taħriġ ta' zaza. Ħana naqblu koll li il-fondi Ewropej għandhom jiġu distribuiti b'mod effettiv biex ikun nistgħu ngħinu l żgħażagħ L-importanza li nagħtu informazzjoni l żgħażagħ u nagħtuhom kompetenzi eh, biex nagħtuhom naċċess u eh, ħafna drabi mhuwiex sempliċi eh, l-proċedura u mhux dejjem ikunu jistgħu jaċċedu. Iridu noqogħdu attenti, iridu nagħmlu irridu natu taħriċ u rridu natu informazzjoni f'kull reġun ta' pajis tiegħi hemm counter illi għandu jati li suppost jati taħriċ u għajnuna lil dawk il-żaza illi għandhom bżon ta' ċess għal fondi u ħafna drabi il-personal f'dawn l-uffiċi f'dawn il-counters memx personal illi huwa imħarreċ. Eh, eh, naħsbu koll li għanna anki naqsu il- burokrazija, il-diffikultà ta' aċċess għal kreditu, il lumi e, il wieħed ikollu idea tajba u għandu jkun stat normali għazzaza, ma metan bat dik l-idea tajba e, għandu bżon iż-żażuħ e, aċċess għal kreditu minn sejti ulu u il-kreditu u mux iż-żaza kollha għandhom risorsi biex ikunu jistaw jaċċedu Eh, eh, hemm bżonn ukoll li nibdew l-idea tal-crowdfunding għaż-żaża biex noħolqu din il-network biex nappoġġaw l-idea tajbin ta' zaza. Irridu namlu differenzjazzjoni eh, bejn il-kategoriji ta' zaza biex nipruvaw nimmiraw aħjar is-soluzzjonijiet tagħna il-definizjoni ta' eh, ġenerazzjoni Y ma taġobnix li li aħna rwol tagħna leġislaturi Ewropej għandha tkun dik li nieħdu ħsieb iż-żgħażagħ u nofrulhom opportunità u dritt li huwa dak li jirnexxilhom jaslu uh, fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Jew nagħtu definizzjoni speċifika jew inkella neħu eh, dik terminoloġija u natu soluzzjoni speċifika. Grazzi li shadows. Għaw ħames persuni li jistgħu jitkellmu. Minuta kull wieħed hekk jaġobkom għax għadba għanna punt ieħor fuq l-aġenda u għandu jkollna biżejjed ħin biex inkunu nistgħu naffaġġaw. Sur Martan, enti xadaw rapportar għonek? Grazzi, jena naħseb li għal-darbohra nsejtuni. Meta jkun sistema ekonomika e, tfalli, anki soċjetà tfalla nafu li l-iktar li l-ewwel vitmi jkunu iż-żgħażagħ u dawk l-iktar li huma dajfa iż-żgħażagħ ma jsibux xogħol. Araw l-Ewropa. E, l-ewwel meta kienew il-Ministru tal-Lussemburgu ma nafux fejn sa fejn se nejdu li zazu jibqa zazuħ. Konna nejdu zazuh huma 15-25 sena, issa qed nejdu 25-30 sena u ħanibqa għaddejjinek 35-40 sena, ġifiri meta l kumpanniji ikkaċċu il-ħaddima tagħhom u kulħadd kun irid isib lajnuna matul il-ħajtu kollha. Sir Plowra verament għamel biċċa xogħol tajba dan is-suġġett huwa għal qalbu jidher imma imma farit li huma tajbin u oħrajn inqas. Mela il-sħub il-partnership per eżempju il-, il qed nitkellmu fuq 35 biljun ta' euro li nonfqu biex inkomplu nedukaw iż-żgħażagħ u iktar ma nonfuq iktar iż-żgħażagħ ma jsibu xogħol, iġifieri għal xejn qegħdin nonfqu dan il-flejjes kollha. L-entitajiet li jagħmlu dawn it-trainings jieħdu l-flus imma ma jagħtux ir-riżultati. Hemm bżonn li indaħlu il-kunsilli lokali. l smis u eh, dak li nsibu l-SMEs u anki l-ispirtu ta' eh, entrepreneurship dawn u, u aspett tajjeb għax huma dawn li uħol u xogħol. Naħseb li isna nsejnieh dan l-aspett u aspett li interessana u anki l-apprenticeship, anki kif eh, naraw kif inwaslu il-kompetenzi dawk in-nies li se jirtiraw kif jaddu dawn il-kompetenzi li żgħażagħ li jkunu għadhom bla esperjenza. Eh, l-ewwel meta smajna l-Ministru tax-xogħol li jgħid li huwa xogħlu bħala Ministru tax-xogħol li jamministra wkoll il-falliment tal-Edukazzjoni Nazzjonali u dawn e, smajni ħanki per eżempju il-falliment ta' kif qed jiġu malma lingwi l-igwaljanza tal-sessi, mux għan sorprendikom għawek, s-sur Rokaħ, intom tiftakru meta kien ministru li qal li aħna ma nistawx nżibu l-kaptu tal-problemi kollha tad-dinja. E, wieħed irid jara il-priorità u ngħidu li l-ewwel m'għandek tibda huwa minn eh, darek il-ġenerazzjoni waj ma tantx fimta jien bħal dik li tkellmet qabli ħa naħdmu fuqha jiena naħseb li bħala edeja hija waħda li nistgħu nimirħu fuqha. Sur plura ħan naħdmu bisħieħ miegħek. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Matan. Then we go to the one minute. Grazie il-Senjura Moran Xartier. Grazzi ħafna, President. Jena, eh, Marek Plura, verament ningrazzja għal rapport verament tajjeb. Fuq is-suġġett qed nitkellmu fuq il-kompetenzi biex li nużaw biex niġġieldu kontra il-qatt. Kif nużaw il-kompetenzi il-ħiliet biex insolvu l-problema tal-qatt. Jiena nixtieq Nżid kummenti l net. Il-kompetenzi għandhom bżonn li nbidlu il-mod ta' kif aħna nagħmlu t-taħriġ mux qed ngħidu it-taħriġ permezz tal-erf imma tal-kapaċitajiet. Ġifiri, is-sistemi tal-edukazzjoni u ta' taħriġ hemm bżonn ibidlu l-mod ta' kif huma iħarġu. U ukoll tini punt għal ħafna professjonijiet hemm bżonn li jkollna referenza tal-ħiliet tal-kompetenzi. Għalhekk dan iġibni għat-tielet punt li fuq livell reġjonali hemm bżonn li jkun hemm pjanijiet strateġiċi ta' taħriġ. Taħriġ fis-setturi li huma eh, li iktar għandhom bżonn ta' u joffru postijiet tax-xogħol Dawn it-tlet punti, tlet kondizjoniet biss inkunu nistaw promovu il-kompetenzi li umbat ovvjament ikunu jistaw imorru li lin mill-esperjenza li, eh, li tiġi rikjesta palissa. Ġifiri wieħed ikun jista' jpoġġi minn qudiemnet il-ħiliet li kollu u għalhekk eh, min ikun qed fittex il-ħaddiema ma jkunx ikun jista eh, jaċetta dawn u mhux dejjem jitlob l-esperjenza. Il-kompetenzi kollha mhux bil-forsi insibuhom mill-iskola tafux. U s-Sinjura Zinzanska li tkellmet dwar il-mobilità bejn il-tipi differenti sa' xogħol qed nitkellmu fuq mobilità professjonali u anki ġeografika illum problema kbira tal-qat naraw li din tiġi mir-rabta kbira li jem bejn il nuqasijiet fil-mobilità u l-qat. Kif se niżviluppaw il-kompetenzi u l mobilita b'dan back business ta' niġiddu kontra il-qat? Grazzi. Hetman. Grazie President. X'nista' ngħid minuta nifraħ l-istur plura ħa proċ ġenerali ħafna hemm ħafna teddidiet fil-qasam ta' kif il-ħiliet ta' zaza ma jkorrispondux għal bżonnijiet ta' suq ta' xogħol Jiena sa nippreżenta xi ftit emendi mhux biex inbiddel it-test sempliċement, imma anki għaliex nixtieq nisħaq fuq il-possibilità li nuża strumenti varju, vari, anki ħiliet digitali u nitkellem ma' rapporter fuq dan minn qabel. Jekk ittuni 20 sekonda iktar, il-ħiliet jieġu akkwiziti fil-prassi, mux fil teorija Il-soluzzjoni ta' suċess hija esperjenza fil-ħidm, fil xol fil negozji u anki fil istituzzjonijiet pubbliċi. Jekk irridu nitalmu kif naħdmu f'uffiċċju, rridu namluħ f'uffiċċju. Hekk wieħed irid ikun jaf kif E, iħaddem il-makinarju irrit imur jaħdem fil-fabbrika. Nilqa ukoll il-klim tar-rapporter fuq l-intraprenditorjat u fuq kif twaqqaf negozji. Il-problema hija li m'għandniex għallima biżejjed memx għallima fl-Europa illi huma fl-istess ħin anki negozjanti u jistaw jgħalmu l-persuni kif jistaw joħolqu il-negozji tagħhom. Signora Sojverova. Grazie. President. Jien nixti nifoka fuq il-suġġett alba ta' dan ir-rapport. ċoħe li nużaw il-ħiliet biex nelbu il-qat. il politika fuq il-ħiliet hija kompetenza tal-Istati membri. U l-Istati membri li għanna jużaw il-policies tagħhom tal-edukazzjoni biex isibu risposti fil-edukazzjoni taħriġ biex iram biex eh, iħedġu biex eh, jipromovu il-ħiliet u biex jifmu li mumma dawk il-ħiliet li huma neċessari biex naqsu l-qat. Aħna għanna minn 5 sa 6 fil-mija ta' eh, graduati eh, għat eh, fil-Repubblika Ċeka u l-Università tigarantixxi li, li jsibu xogħol dawn il-graduati biex jiġġustifikaw il-finanzjament tal-edukazzjoni superjuri. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter. Naħseb li l-rapport tiegħu huwa bażi tajba u bla dubju nistgħu nibnu fuqha. Però għandna ġara rapport fuq il-ħiliet tal-intraprenditorija għax dawn il-ħiliet huma fost dawk illi jistaw jgħinu iż-żaza biex joħorġu mill-qad. Grazzi Sur Bashir. President, nishtiq nirringrazzja sur plura għal-ħidma tijaw fuq dan ir-rapport fuq il-policies tal-ħiliet biex niġġieldu il atfosti fost iż e però li hija kompetenza tal-istati membri biex joħolqu policies biex jiġġieldu kontra qatt fost iż-żgħażagħ. Jiena kont kontent bil- eh, bis-sens rapport ġenerali. Illum hemm studju fuq il-House of Commons u wera illi numru ta' għad fost iż-żaza tnaqqas minn eh, b-115.000 din is-sena biss. U dan ma kienx ikun possibbli mingħajr il-miżuri imsemmija f'dan ir-rapport. Is-sur plura jgħid u għandu raġun illi l-SMEs huma importanti ħafna għal ħolqien ta' impigi ulterjuri U jina nilqa l-idea illi naħħu xkiel amministrativi għal biex jimbdew SMEs bħala eh, negozjant preċedenti illi kelli l-kumpanija tiegħi u kelli impiegati jina rista nati xieda għal kemm hija importanti eh, il-parir tal-intraprendituri biex innaqsu eh, il-qat u, u nifem l-importanza biex nipromovu dan il-kunċett. Jena naħseb li kif jajti rapporti rapport iridu nagħmlu iktar fl europa biex inħedġu intraprendituri nisa mill-2008 ħafna negozji li bdew minn nisa ħolqu iktar minn e, iktar impigi minn dak li huma maħluqa mill-irġiel Din hija ġenerazzjoni li ħarġet mill-ugwaljanza ta' sessi u, u importanti illi anki n-nisa żgħażagħ jiġu mħeġġa biex jużaw dawn l-opportunitajiet għax huma fuq quddiem biex imexxu il-kabir ekonomiku. U fl-aħħar jiena kont kontent nara li rapport ta' importanza kbira fuq l-użu ta' l intraprenditorieta fil-stat fil iktar minn 8000 Eh, apprendistati ġew maħluqa u anki 3 miljoni waqt il-mandat parlamentari attwali. Dana mux biex inaqqas il-qat fost iż-żgħażagħ imma importanti għal biex iżid il-ħiliet fil-suq ta' xogħol u anki biex jiżgura anki l-longevità tal uh, eh, ta' tkabbir tagħna. Is-sur plura tista' jekk trid nistantik eh, ftit minuti biex tagħmel taqsira tad-dibattitu. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal kontribuzzjonijiet tagħhom u għal analiżi tal-materjali li jena prezentajt il-lum. Meta wieħed is il-ħin limitat disponibli minix se nirrispondi għal membri lil membri individuali, però nara illi hemm eh, fejn nikoperaw tajjeb fil-futur u nilqa din kooperazzjoni. Hemm limitazzjonijiet illi kelli nirrispetta fil-kidba ta' dan il-test u kelli nieħu shortcuts intellettuali illi waslu għal bosta reazzjonijiet u dan huwa fatt li nilqa. Illi namlu referenza għal intraprenditorjat bħala ħila meta għamiltek jiena ma konċ qed nissuġġerixxi illi għandna inħarġu ġenerazzjoni ta' Ewropej biex joħolqu il-kumpaniji tagħhom l-intraprenditorija hija set ta' ħiliet illi tista tiġi deskritta fuq CV, It e, e, tiddependi mill-ambjent li l-persuni jinstabu fih u naħseb li dan huwa mod biex in-nies jużaw il-ħiliet tagħhom fl-interess tas-soċjetà imma anki biex jifmu il-post tagħhom xinu fuq is-suq tax-xogħol u li mumma ċirkostanzi li waslu għal deċiżjonijiet ta' dawk li jagħmlu reklutaġġ fil-rapport jena kont interessat illi nizgura ruħi illi il-ġenerazzjoni ta' zaza illi qed ifittxu xogħol jiġu mifhuma mhux biżejjed illi Aġenzija tal-Impjegi u Job Center wara skrivanija jajnom. Iridu jikkomunikaw ma' Zaza, u Zaza għandu jkollhom il-possibilità li jieħdu beneficju mill-għajnuna ċessibli għal-jom. Jena minix etnajt illi iż-żaza mandomx ħiliet. Iż-żaza jaħdmu sfiq biex jiksbu dawn il-ħiliet. Però l-istatistiċi huma ċari. Nijiet ta' iluf ta' persuni illum mandom xogħol u dana minkejja ħiliet bosta ħiliet miex kwestjoni biss ta' arfin, imma fuq l-applikazzjoni tal-arfin, il-ħiliet prattiċi, il-wieħed japplika il-ħiliet prattiċi, hija it-triq biex noħorġu mill-qat ta' zaza. U fl-aħħar is-sitwazzjoni ta' zaza fil-Finlandja mhix tkun l-istess bħal dik ta' zaza fi Spanja jew fl-Europa ċentrali. Però l-istatistiċi kollha jitkellmu fuq livelli għolja ħafna ta' għad fost iż-żaza, anke jekk is-sitwazzjoni hija differenti minn pajjiż għal ieħor, imma t tendenza hija l-istess. Jiena nħares l qudiem biex nirċevi l-emendi li seta tippreżentaw li u biex nitkellem mal kollegi u anke biex niddibatti fuq il-kawzi il eh, ta' din is-sitwazzjoni u biex insib soluzzjoni ma'kom. Grazzi għal kollegi kollha għal kontribuzzjoni ta'kom u jena inħares quddiem għal ħidma ta' ma'kom. E skadenza għall emendi 8 ta' settembru. E konsiderazzjoni tal emendi 12 u 13 ta' ottubru adozzjoni fil-Kumitat tal-Kultura 15 ta' ottubru u adozzjoni fil-Emploa u fl-10 ta' novembru ta' din is-sena. U nixtieq infakkarkom ukoll illi illum il-15 ta' Lulju hija il-ġurnata tal-ħiliet taż-żaża tad-dinja. U hemm ġurnata tal-UNESCO. Grazzi l kulħadd u issa ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda. U mhux l-inqas importanti. ċoj l-Aġenzija ta' Drittijiet, ir rapport tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fondamentali fuq il-sfruttament tal-xol gravi. Il-ħaddima li jieċalqu ġol l-Unjoni Ewropea jew jaslu fl-Unjoni Ewropea. Aħna deċidejn aktar kmini biex nistednu l-Aġenzija għad drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea biex tatina xiftit fatti biex nkunu nistaw mbagħad nanalizzaw fil-font. U l-ewwel nagħti l-mikrofonu lid-dottoressa Johanna Gudi li għal kap ta' Dipartiment tal-Libertà u Ġustizzja tal-FRA. Grazzi, President. L-ewwel qed nirringrazzja lill kumitat tal-li tal-FRA il-opportunità niġi għaw il-lum biex nitkellem fuq ir-riċerka tiegħi fuq il-sfruttament gravi tal-xogħol. Aħna tajna PowerPoint presentation lil komitat li tistaw tħarsu leha. Eh, se nagħmel referenza għal PowerPoint, però realizzajt anki li l-screens huma pjuttost żgħar. Però l-kumitat għandkom ir-rapport. Ir-rapport tagħna jiġi minn xogħol li għamilna aktar preċedenti fuq il-ħaddiema u dan eh, huwa rapport fuq il-frontieri. Il-rapport jirreferi kemm għal ċittadini Ewropej li jistgħu jiġu sfruttati meta jaħdmu fi stat membru kif ukoll anke għal ċittadini mhux Ewropej għal da stati ir-rapport ikopri aspetti kollha. Okay, the PowerPoint should move on, hopefully. If it doesn't, I just continue anyway. Basic point I want to make is that when we were... Mela, punt bażiku li nixtieq nagħmel huwa illi meta aħna konna qed nintervistaw eh, il-professjonisti fuq dan ir-rapport għalunna li wieħed minn kull ħamsa ikunu x'dawn e, spetturi ta' xogħol jew tas saħħa u sigurtà, etc. U maħalluna li jiltaqgħu ma' każijiet ta' sfruttament minn tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Jiġifieri dan l-isfruttar jeżisti iżda ehm, mhux biżejjed dokumentat dan ix-xogħol jorbot ħafna mal-interessi li jintom għandkom fuq ix-xogħol mhux dikjarat u nittama li fil-fatt dan ikun jaqbel ma' pjattaforma għal tisħiħ ħalli mal-pjattaforma sabiex is-saħħa ħġrida kontra ix-xogħol mhux dikjarat. Mela fuq fuq x'nistgħu ngħidu fuq dan l-isfruttament. L-ewwel net huwa jkopri diversi oqsma politiki soċjali, ta' migrazzjoni, dawk marbuta mal-ċaqliq ħieles tal-ħaddima kif ukoll il-ġustizzja kriminali u drittijiet tal-vittmi. Walek biex wieħed jista' jifhem sitwazzjoni kif inhi, wieħed ma jistax ħares leha sempliċement bħala uh, liġi ta' xogħol biss, imma jrid jintegraħħa ma' politiki oħra bħal migrazzjoni u ċaqliq liberu tal-ħaddiema il-sajt li jmiss, illi mux qed nipretendikom li tistaw taqrawa, pero prezentajta biex meta jkollkom il-PowerPoint fidejkom taraw li hemm iktar minn 20 uh, ehm, direttiva uh, involuti għawek, pal per eżempju direttiva fuq il-ħin ta' xol, il-direttiva ta' ħaddima stazzjonati, Ehm, etc., etc. Jiġifieri, meta wieħed iqis l-isfruttament serju li jeżisti fid-dinja tax-xogħol, eh, nifmu li dan jista' jiġri fis-sfera basta ħafna. Hemm każijiet estremi bħal pereżempju dawk eh, li tidħol fihom id-direttiva għal kontra traffikar tal-bnedmin. Però aħna ma qadniex nidħlu fil-dettal eh, fuq il-direttivi kollha talna fuq xi studjajna xi oqsma partikolari. Mela, fil-kontest ta' drittijiet fundamentali aħna nużaw din il-piramida. U rridu nifmu di nifmu illi l-isfruttament huwa parti minn kontinjum illi jibda mill-iskjavitu uh, jaddi għal u jgħaddi f'diversi setturi oħra. Mill eh, jek jekk tibda minn fuq net u tispiċċa sa taħt net, hawnhekk eh, tkun qed taqa' fl-aspetti tal-ksur tal-liġi kriminali. Fil-fatt dan huwa dinja kwistjoni marbuta wkoll ma' drittijiet tal-bniedem, mentri il-forum eh, aktar uh, mhux daqsek riġidi jaqgħu taħt il-liġi mbagħad ċivili. Issa rigward il-direttiva eh, ta' sanzjonijiet din taqa taħt il-liġi kriminali ukoll u jekk wieħed ħares lejn id-drittijiet fundamentali involuti wieħed irid jifhem illi hemm il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, artiklu 5 ta' din il-Karta tirreferi għal proibizzjoni tal-iskjavitu u x-xogħol forzat marbut ma' ċaffikar tal-bnedmin, iżda ma' ninsewx, ma' ninsewx ninsew artiklu 31 illi jorbot ma' kondizjoniet ġusti fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri dan huwa il-preambolu ta' ħafna u ħafna direttivi. Issa, il-mira ta' dan il-proġett, għawek irridu nidentifikaw eh, ċerta uh, fatturi li waslu għal riskju ta' sfruttament serju. aħna rridu nejdu, nejnu l-istati membri u l-parlament bada jkun qed jiġielet dan l-istruttar ta' ħaddiema u rridu nqisu wkoll modi kif niġġieldu dan il-sfruttar u jkun hemm aktar aċċess għal ġustizzja għal vittmi. ċaġa dwar il-metodoloġija dwar dan ir-report. Aħna għamilna riċerka fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, fukajna fuq il liġi kriminali, marbuta ma' drittijiet fundamentali u għamilna riċerka fuq il-post 20 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan involva 616 il-espert u minn l slajt ta' uddimkom tistaw taraw illi għamilna ħafna Kellimna ħafna ma l-ispetturi ta' dinja ta' xogħol, kien hemm ukoll organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, organizzazzjonijiet ta' min ħaddem, il-pulizija u partijiet interessati oħrajn. Aħna ġbarna 217 il-case study illi jitrattaw sfruttament serju fid-dinja tax-xogħol u għadna flimkien diversi partijiet interessati. Ġifiri din l-evidenza li qed nippreżenta illum hija bbażata fuq dak li qalu l-esperti u l-partijiet interessati. Is-sejbiet dawn jiffukaw l-iktar fuq fatturi ta' riskju, kif ukoll il-prevenzjoni il-monitoraċ u għacċess għal ġustizzja se għandu għal fatturi ta' riskju. Għawakaw erba fatturi ta' riskju li identifikajna permezz tal-interviews. Fatturi ta' riskju marbuta mal l-aspetti legali u istituzzjonali fil-waqt li hemm riskju baxx ta' prosekuzzjoni sabiex eh, barra minn hekk hemm ukoll ċerta reġim reġimi fid-dinja tax-xogħol illi jipprojbixxu illi jħadmu persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi u dan ikun qed ixekkilhom fit-tiftix fit-tfittxija tax-xogħol tagħhom. Barra minn hekk rajna wkoll illi spiss ma jkunx hemm azzjoni li tittieħed fil-każ ta' sfruttament. Barra minn hekk hemm ukoll fatturi ta' riskju relatati mal ħaddiema personalment, per eżempju, ħaddiema li ma jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż, ehm, ħaddiema um, illi jgħixu fil-fkundizzjonijiet ta' faqar kważi, illi huma aktar suscettibbli u uh, għal dan isfruttament u l-istess japplika għal persuni ħaddiema li mhumiex Uh, m'għandhomx ħilis għalin. Mbagħad hemm ukoll fatturi ta' riskju marbuta mal mal-post tax-xogħol. Per eżempju, ix-xogħol domestiku u x-xogħol tal-bidja uh, il-ħaddiema li jaħdmu f'dawn is-setturi huma aktar suġġetti għal sfruttament. Uh, barra minn hekk hemm ukoll fatturi ta' riskju marbuta ma' minħaddem. Kien hemm diversi eżempji fejn teżisti, jeżisti l-isfruttament fejn ma jeżistux il-kontratti fejn il-ħaddima ma jafux xinu ma drittijiet tagħhom meta jitilqu minn stat membru wieħed u jmorru fi stat membru ieħor. F'dak il-każijiet hemm aktar sfruttament, eh, partikolarment meta huma jiddependu mill min ħaddimhom għat trasport, għal ikel, eċetera li għamilna u dan se fil-rapport huwa li saqsejna l-esperti xafbu li huma il raġuni prinċipali għal għal dawn il-fatturi ta' riskju. Mela, fatturi ta' riskju marbuta mal-post ta' xogħol. Dawn huma illi taħdem f'settur ekonomiku li huwa aktar għal riskju, illi taħdem f-izolazzjoni li ma jtanċ kollok kuntatt mal-persuni pal per eżempju fil-siti eh, ta' bedja li jkunu maqtwajn għalihom jew f'binjiet li huma maqtwajn għalihom. Per eżempju meta ikunem hemm kontratti um, tal li kunem hemm kuntratti tax-xogħol li huma folot Dan uh, jiddependi wkoll mill-settur mil, mil kif għedna u dawk is-setturi li huma l-aktar suġġetti għal sfruttament huma uh, dawk tal-agrikoltura, l-forestrija u s-sajt, il-kostruzzjoni, l-akkomodazzjoni u attivitajiet marbuta ma' servizz tal-ikel. Għana ser inħejju rapporti nazzjonali għal 21 stat membru illi fihom aħna għamilna il-riċerka fuq is-sit, il-fieldwork tagħna, u għal dawk li huma interessati fuq livell nazzjonali huma ser ikollhom ktejjeb mim l-informazzjoni a dispożizzjoni tagħhom. Biex nikkonkludi il-prevenzjoni ir-riċerka tagħna uriet illi hemm xi attivitajiet ta' prevenzjoni illi huma mirati sabiex innaqsu l-isfruttar Hemm ukoll però ċerta aspetti bħal dak tal-traffikar um, ta' bnedmin għal attivitajiet sessuali. Però xi stati membri bħal għalu illi f'xi kazijiet jgħin illi ikun hemm ċerta tikketti li jitpoġġew, per eżempju tikketta li tgħid illi dak il-prodott ġib prodott skont ċerta standards. Issa, rigward il-monitoraġġ. Hemm nuqqas ta' mandat legali jew setat legali illi jagħtu il-possibilità u li jippermettu li jsiru ċerta spezzjonijiet. Per eżempju, f'ċerta stati membri um, l-ispetturi ma jistawx jidħlu fil- Uh, flirtsiet uh, u biex jagħmlu l-ispezzjonijiet tagħhom. Jiġifieri għandek dan is-setturi li mhux qed jiġi monitorat hemm ukoll l-isfera domestika eh, li fija inti ma tistax tidħol t tidħol f'dar fejn iva għak isir ħafna sfruttament. Barra minn hekk il-persuni minn pajjiżi terzi jitqisu bħala persuni li kunu kommettaw reat iktar mill persuni li kunu vittmi. Barra minnek hemm numru ta' stati membri fejn hemm nuqqas ta' uh, spetturi li jaħdmu. Barra minnek m'hemmx biżiet kooperazzjoni bejn diversi aġenziji li permettu li jkun hemm um, li ssir din l-ispezzjoni. Fl-aħħar net l-aċċess għal ġustizzja għal dawn il-vittmi l-ewwel net il-fatt illi f'xi stati membri il-vittmi jingħataw aċċess għal ġustizzja, però ikollok zbilanċ komplet bejn stat membru u ieħor. Hemm ukoll sitwazzjoni fejn f'xi każijiet persuni minn pajjiżi terzi kollhom aktar aċċess għal ġustizzja milli ikollhom l-istess ċittadini ta' dak l-istat membru. Hemm ukoll nuqqas ta' servizzi ta' appoġġ għal vittmi immirat u hemm każijiet fejn l-istess vittmi ma jħossuhomx inkoraġġuti li li jamlu uh, eh, rapporti fu, uh, eh, ta', ta inġustizzi fuq il-post ta' xogħol għaliex ma jkunux jixtiequ jitilfu x-xogħol tagħhom. Jiġifieri, hemm sitwazzjoni ta' impunità fil-kas ta' sfruttament ta' dawn il-ħadimi, hemm qas ta' monitorat li jsir, hemm nuqqas ta' pulizija li u pulizija li mhux qed tkun biżejjed attiva. u il minħaddem spiss eh, ma jiġix eh, ikkastigat tal-azzjonijiet mm, u tal-isfruttar. Għalhekk l espert għalulna li hemm bżonn ta' monitoraġġ iktar effettiv, għanna bżonn niskuraw illi il-ħaddiema ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-Unjoni Ewropea jkunu jafu x'inhuma id-drittijiet tagħhom. Jafu l fatt għamilt referenza għal numru ta' direttivi dawn 20 direttiva issa jridu jitpoġġew fil-prattika. Il-konklużjonijiet prinċipali, mela, fil-waqt illi għanna diversi konklużjonijiet, nishtiq ngħid li l għol għabel kol rridu nsaxħu il-qafas tal-liġi kriminali sabiex inħarsu id-drittijiet tal-ħaddiema, rridu ntejbu um, l-ispezzjonijiet fuq il posta tax-xogħol, rridu nsaħħu il kooperazzjoni Irridu Eh, ninformaw il-konsumaturi li jixtiqu jixtru servizzi kif suppost u għandu jkun hemm one-stop shop sabiex dan isir. Irridu niżguraw li tal tiġi eliminata liġi eliminat l-isfruttament fil-setturi ekonomiċi kollha. Sura President, il-fazi li miss tuħadna l-2016 fejn aħna biħsibna nindrizzaw eh, nindirizzaw aktar dawn il- ħaddiema Eh, u ikollna aktar eh, esperjenza fidejna fil-każ ta' dawn il-ħaddiema sfruttati. Grazzi ħafna fil-fatt mm, din tala perfettament l-agenda tagħna fih dan il-kumitat għalhekk ejja nibqgħu nżommu kuntatt u naraw kif dan ir-rapport tassew eh, naraw li dan il-rapport jitqassam lil membri kollha ta' dan il-kumitat minħabba din hija l-aħħar laqa qabel il-vakanzi tas sajf u fil-fatt għaw ftit minn hawnhekk prezenti, però ja izguraw li dan ir-rapport jingħata lil membri kollha u l lura eh, għandek. Issa, nilqa il-kellima li jixtuq jitkellmu, l-ewwel ser ngħaddi l-kelma lil Sinjura Rutta Steiner għal SND. Ja, ich danke der Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja il-lef RA. Grazzi tal-li intijom tejnuna fix xogħol li nara li qed nagħmlu wkoll kullimkien fl europa il-labor checks ħafna drabi jgħidu li huma biss burokrazija Nixtieq kieku dawk li kritikawna jisimaw x'kellek tgħid inti għax l-abbuż hemm qiegħed inti tajtna il-provi ħafna drabi nis li jiksru regoli hemm jaħarbu wkoll mill mill-liġi. U ikomplu jabbużaw għax jafu li se jeħilsuha ħafif hemm bżonn labor checks ikunu aħjar fl-Ewropa. Hemm bżonn iktar ta' monitoraċ. L-Unjoni u l-Istati membri huma responsabbli l-istess għal dan kollu. Irridu naraw li ikun hemm anki jekk ir-regoli jvarjaw fl-Ewropa, aħna fil-Parlament Ewropej għamilna xogħla jiena bozzajt opinjoni fil-aħħar mandat fil-Parlament ta' qabel kienet uh, Own Initiative Report dwar il-ġlida kontra il-xol mux dikjarat u l-kollega tijaj qed jaħdem fit trialogu fuq il ħol ta' pjattaforma f'din il-ġlida. Mux qed nitkellem biss għal bdil ta' prassi tajba, għanna bżon ta' network għal dawn il-kontrolli fuq il-postijiet ta' xogħol biex ikun hemm mekkaniżmi ta' sanzjonijiet. Inti semmejt ukoll il-prevenzjoni. Kunċett li ħareċ mid-direttiva tal-ħaddiema is-sekondati. Naħseb li nistgħu nevitaw ħafna problemi jekk in-nies ikunu informati jekk ikollhom aċċensa l-informazzjoni bil-lingwa tagħhom. Issa. Et nitkellmu fuq l-istudju l-istudji tal-istati membri kollha. Inti ħdimt mal-ispetturi tax-xogħol ma xiex jiltaqgħu daw xinu ma l-proposti li jamlunna mill-lat politiku dwar dawn il-kondizjonijiet għafas biex l-ispezzjonijiet inkunu naġġornawhom mill-esperjenza tiegħek personali x'tista' tgħidilna fuq dan. Sinjura Monika Vanner mill-Grupp tal-Ħoder, grazzi ħafna signora. Signora President, u nirringrazzjak Sinjura għal din il-prezentazzjoni ta' dan l-istudju tant interessanti imma li verament jurtana jina meta skoprejt li anki dawn l-affarijiet isiru fl-Awstrija, l-Awstrija fejn il-politika soċjali fid-dalik tad-dinja tax-xogħol huma normalment tajbin, nista' ngħid li m'għandna xejn aħjar minn pajjiżi oħra, speċjalment fl-ispezzjonijiet tax-xogħol, anzi fuq dan qegħdin lura. Kemm għall kif ukoll għan-numru ta' nisim ħarġa, verament għadna lura. U dan l-istudju jorina li hemm bżonn li dan is-suġġett jibqa' prioritarju. L-isfruttar għadu jsir. Anki fl-Ewropa hawnhekk mana l-isfruttar isir kuljum. U rridu naġixxu mhux biss f'dan il-kumitat. Ħafna possibiltajiet li smajna fir-rakkomandazzjonijiet imma rridu naraw li hemm il-kumitati l-oħra li qed jaħdmu fuq dan l-istess suġġett biex ikonna approċ minn diversi kumitati bekk ix-xogħol ikun konsolidat u nkomplu nevitaw l-isfruttar. Irridu ukoll eh, minħarsu lejn kussjonijiet bħal minimum lej, wage, il-numru ta' sijat, eh, l-akbar numru ta' sijat, l akbar numru ta l-immigrazzjoni. Naraw in-nies li jiġu mill-lin l-Unjoni jaħdmu hawnhekk u anki man-nies tal-Unjoni jmorru f'pajjiż ieħor verament jiena kont sorpriża bir-riżultati tal-livell tal-isfruttar. Milli jidher laqas bisan nedeja ta' kif dan kollu jaffetwa n-nies li jiġu minn barra l-Unjoni u anki n-nies li huma ċittadin tal-Unjoni li jmorru jaħdmu f'pajjiżi differenti hemm il-karta ta' drittijiet tal-bniedem wara kollox. U hemm bżonn naġixxu. Naġixxu fuq il-livell ta' l-Unjoni. Flimkien ma' l-Istati membri. Il-problem hija waħda komplessa ħafna minister li jkunu involuti fuq l-istess suġġett. Is-Sinjura Senoka. Jena, l-ewwel net nixti ngħidlek li qatt nisimgħu attenzjoni l-fatt li dak li qed tinti ħafna drabi li eh, kont sorpriża nisma' li meta inti għandek xi ħaddiema barranin eh, ħafna drabi mill-sistema ġudizzjara titrattom aħjar min-nies tal-pajjiż stess ma, ma tantx nista nifhem dan l-ewwel darba qed nisma' dawn l-affarijiet jien. Naħseb li normalment bil-maqlub peress li ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu fl-Unjoni li jissigura dan kollu hemm il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali mal-artiklu 51 li li jistipula meta l-karta tiġi applikata biss meta hija kompetenza tal-Unjoni. Ħafna drabi il-kompetenza tkun għall-Istati membri. L-artiklu 51 iżomna mill-li konna approċċ tal-Unjoni. Nisimaw ħafna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet għax eh, dejjem um kas il kazit pal dawn marbuta mal-karta dejjem huma l-istess. U l-Kummissjoni dejjem tgħid li il-karta ma tkunx tista' tiġi applikata għax il-kompetenza ma tkunx ta' l-Unjoni. Aħna nitkellmu fuq l-isfruttar dirett tal-ħaddiema imma hemm każijiet ukoll mhux diretti, pereżempju l-bieraħ kellimna fuq it-tfal ta' ħaddima barranin li jiġu mibawta lura. Dawn l-affarijiet dejjem qegħdin jiġu mġarba mħabba problemi u koll il-familji ma jkunux intizi mal-regoli tal-pajis, ma jkunux jifmu l-affarijiet laqas il-lingwa, imma Ir-risposta li nirċivu dejjem li da ma għax taħt il-kompetenza tagħna. Għalhekk x'tipproponi inti fuq dan kollha? X'regoli nistgħu noħorġu bihom biex navvanzaw fuq dawn il-problemi? Is-Sur Perinski f'dan il-kumitat huwa responsabbli għal xogħol ma dwar il-pjattaforma eh, speċifika għal xogħol mhux dikjarat. Iva, grazzi Signora President. Inkont għal responsabilta eh, li jinti semmejt li għandi, aħna tim nirrappreżentaw il-gruppi politiċi kollha u li qegħdin niddiskutu fit trialogu u fil-fatt din hija eh, responsabilità tal-kumitat li iwassal l-urġenza ta' din il dawn il-problemi kollha li ħarġu tant moċċar f'dan ir-rapport. Dan kollu jurina li dawk il-membri li qegħdinaw qed naraw li eh, min qiegħataw verament huwa sorpriż mill-riżultati u dan kollu jurina li aħna mhux qegħdin na, tant natu kas em, em, eh, stretta ta' li teżisti fis soċjetà tagħna li qisha minsija ma narawiex li tiġi sfruttata. Hemm bżonn għalhekk li nkunu iktar konxi forsi em, kif għadna kemm smajna billi naqmu ma' kumitat joħra għandak tal-petizzjonijiet kif għadna kemm smajna. Imma hemm bżonn naġixxu meta jkun hemm ksur flagranti ta' drittijiet soċjali, drittijiet tal-ħaddiema. Nibbażaw ruħna fuq il-karta ta' drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni l-argument tagħha huwa dajjef li jgħidu isma' aħna ma nindaħlux għax din mhux kompetenza tagħna urġenza miljuni ta' ċittadini Ewropej qed isofru. Għalhekk jiena naqbel li nżommu l kuntatti mal-aġenzija u naraw jekk nistgħux niddiskutu dan kollu fl-aġenda tal-kumitat tagħna anki tal-plenarja. nispjegaw kemm hija urġenti l-kwistjoni u naraw li jkun hemm ukoll eh, azzjoni iktar konkreta. Min kitab ir-rapport għalinna u rina li hemm bżonn ukoll ta' ik li l-ispetturi ta' l-ispezzjoni dawk li jagħmlu l-ispezzjonijiet ikunu imħarġa aħjar sabiex jaraw li direttivi li jkunu għaddow jiġu verament implementati, jkunu daħlu fis-seħħ. dan il-rapport, il-publikazzjoni tiegħu naħseb li verament sejjejna, sejjejna namlu din il-biċċa xogħol. Grazzi ħafna. Thank you. Eh. Grazie. Grazzi. Għaw xaħat mill-Kummissjoni li xti jitkellem? Aħna nistaw natur il-rapport l-membri kolla u il-kontestu għad differenti kif għalli sur Pirinski. Pero marbut. Mena, niġu l-ura lejkom tal-dritt tal-efare u tuna punt ta' kuntat. Mux li nintaqaw darba kull erba snin. Għaxem ħafna proġetti li nistaw namlu flimkien. Anki forsi ma' komitati oħrajn u kol fil-parlament. l-agenda spiċenja. U dan għajfisser li dan kien kienet l-aħħar. Laqa tagħna. Insejt forsi? it forsi? Ittina risposti fuq il-mistoqsijiet li rċevejt. Grazie. Se ne prova. Fuq l-ispetturi tal-xol, huma għalu fl-intervisti fil-stati membri u għalu li għandhom bżon ta' rizorsi, għax għandhom bżon ta' iktar taħriċ biex ikunu jista' japplikaw il-liġi fil-prassi, għax ħafna drabi għandhom konfuzjoni fuq kif jista' japplikawa. Ma jafux jekk jistaw ximu jitħlu fil-post u u jekk huwa persona ta' pajis terz, rridu jkun jafu jek dan il persona għandix tinbat l-ura. L-ewwel wieħed irid iħares lejn kondizzjoni ta' xogħol sfruttat. Umbagħad jara jekk u se jinvolvi l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni għax inkella eh, f'dan il-każ il-bini ħaddem ma jiġix kastigat għal dawn eh, il-prassi. Għalla tant kienu bżon ta' aktar ċarezza, risorsi u taħriġ aħjar, għalu li kienu bżon ta' mandat ċar biex jidentifikaw forum gravi ta' sfruttament. U għalla stant kellhom eh, konfużjoni f'moħħom fuq ir-rwol tagħhom bħala spetturi. Dawn eh, u ma dak li rispondewna ma mlux tal-bit huma eh, kellhom bżonn ta' ċarezza fuq livell nazzjonali, speċjalment konfużjoni ma' liġi Ewropea. Fi stat, il stat membru, l-autoritajt jistaw anki jassistu l-vittimi għanna għannes fil-rapport fej taraw li dawn it-12 il-stat membru l autoritajt għandhom mandat biex eh, jassistu l-vittmi. Inħos li għaprasi tajba bat fuq eh, fu metat illi jista' jkun hemm tfejn fejn ċerti eh, eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi jista' jkollhom iktar assistenza minn dawk tal-post. Per eżempju f'servizzi ta' appoġġ meta jkun hemm forum severi ta' sfruttament. Fi servizzi ta' appoġġ għal vittma dawk tal-trafikar ta' sess għandhom iktar aċċess eh, eh, vitmi ta' sfruttament tal-sess għandhom iktar aċċess għal eh, protezzjoni minn dawk illi kienu edin jiġu sfruttati fi xol, specialment irġiel, jorqdu ftit, jaqlaw ftit flus, u f'dan il-kas peress li huma ċittadini tal-istat mandomx is-servizzi speċifiċi. Jekk ikunu minn pajjiż terz, allura għandhom ċerti servizzi ta' appoġġ. Per eżempju hemm attivitajiet tajbin għal vittimi ta' traffikar ta' sess, però m'hemmx appoġġ ġeneriku għal ċittadini jew ċittadini ta' pajjiżi terzi għal forum ta' sfruttament fil kasta xogħol pero għandkom raġuni għandkom raġuni tajdu illi f'ċirkastanzi normali il-ċittadini ta' pajjiżi terzi għandhom iktar zvantaġġi minn dawk tal-pajjiż. Hemm ċerti każijiet fejn hemm servizzi għal ċerti vitti mhux għal oħrajn, din il-problema. Meta mbagħad niġu fuq il-kwistjoni tal-karta. l fra taraw li kull rapport li produċu namlu dejjem referenza għal Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u din tapplika fl-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea. U din ti rigwarda l osma kollha li qed tirriferu għalihom fir-rapport. Eh, fir-rapport mal-Liġi Ewropea u mal-istituzzjonijiet fl-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea. Għal daqstant jista' jkollna risposta differenti fil-mistoqsijiet speċifiċi kif tiġi applikata l-karta eh, f'ċerti eh, direttivi speċifiċi. U din hija r eh, rasposta tiegħi fuq din il-mistoqsija. Nilqa l-input tagħkom u ankoraġġanti ħafna u nilqa anki l-opportunità li darboħra nerġgħu nippreżentaw li namlu fil-FRA fuq l-impjiegi u drittijiet fundamentali. Nittama ċevi li rispondejt tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi nerġaw niġu bistedina u grazzi ħafna tal-informazzjoni kollha li tajtna. U nerġaw nintaqgħu fil-laqa li mis fit-3 ta' settembru, fil-laqa li mis tal-Kumitat. Grazzi.